Bonjour, euh, cher collègue. Aziz kolleg, aziz kollegi, <clears throat> il-ġurnata tajba peress il-President u l-Viċi President mumixa u għandi responsabilta li jett presidi fuq din il-laqa peress li jena il-membru parlamentari l-iktar anzjana. <clears throat> l-ewwel dwar l-adozzjoni tal-aġenda da mhuwiex il-każ nad nistonna nadottawa, it-tieni punt huwa dan is-smieħ pubbliku li għandna. Issa nitkellem bl-Ingliż nispera li tistgħu tifmuħ mhuwiex Ingliż ta' pronunzja ta' Oxford ngħidu għandna qed tajt il-President. Issa dwar il- is-suġġett li għanna l-lum li huwa l-prospetti tal-istabilment ta' fond ta' tifdija ta' dejn u tal-introduzzjoni tal-euro kambjali għanna l-prezentazzjoni tal-rapport finali u nixtieq nagħti merħba lilkom il-koll illum illum stidinna fil-parlament biex konna prezentazzjoni ta' dan il-rapport finali tal-grupp esperti dwar il-prospetti tal-istabilliment ta' fond ta' tifdija ta' dejn u l-indaħlu l-euro kambjali. Fisem dan il-grupp nishtiq il-grupp nirringrazzjakom il-koll dan il-grupp ta' esperti li f'daw l-aħħar sitxur seba' xhur kienu għedin jistudjaw ir-riski u l-merti artiġijiet u il-konsekwenzi finanzjarji għal inizjattivi għal ħruġ konġunt ta' dejn fil-forma ta' fond ta' tifdija ta' dejn u euro kambjali kif intom ta' fil-Parlament Ewropew kien strumentali biex aħna naħtru dan l-grupp esperti u aħna kontenti illi jintom edin fosna l-lum biex tippreżentaw il-riżultati ta' dan il-grupp. Aħna rċevejna rapport finali xiftizzijatilu fil-fatt U għallur intom tifmu li aħna ma kenniex iż-żmien biex aħna nistudjaw fid-dettall tiegħu, imma sissa, jiġifieri, u allura qegħdin inħarsu il-qoddim għal kummenti tagħkom biex indax il-kommenti introduttorji se jisiru mill-presidenta ta' dan il-grupp espert inti eh, meħba bik ħafna Sinjura ġeltru Tumpel Gugrel aħna nafuk fil-passat tal-Bank Ċentrali Ewropew għandek 10 minuti Sinjura biex tippreżenta il rapport u mbagħad ikun hemm eh, dikjerazzjoniet li jiġu wara li jisiru mill-gruppi, mill-membri tal-grupp espert il-President kun tista u jkollhom seba' minuti nintroduċu għam iktar tard. Issa nagħti il-kelma lis-Sinjura Tumpel Gugerell. U grazzi ħafna għal darbora tal-li ġejtawn. Grazzi Sinjura Ċe, eżis membri tal-Komitat, nixtin ringrazzjalkom ukoll tal-opportunità tal-opportunità biex nippreżentaw dak li sibna bħala grupp espert eh, eh, u għall-inizjattivi tagħkom fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Iktar minn sentejn ilu kellna żewġ proposti għal ħruġ konġunt eh, ta' dan id-dejn u jekk intom tridu tiftakru dakin kien sentejn ilu intom forsi tistgħu tħarsu lejn ir-rapport fl-annes fejn taraw il-paġna 26 u 4 qed nitkellmu fuq dawk il-flus li kienu għadhom ma tħallsux u brati ta' interess għoljin. Minn dak iż-żmien law eh, imbidlu l-affarijiet u dan reċentement e, ġiet maħluqa l-Unjoni bank, l Bankarja u għad baqa, tistaw jistaqsaw jek għad baqa azzjoni. Dan huwa skont kif intom taraw ir-rwol u x'forma għandha tieħu din l-Aqda Monetarja. L-ewwel ideja kienet il-ħolqien ta' dan il-font ta' difdija ta' dejn u l-konklużjoni u kif ukoll dejn Eh, ċerta threshold li għal 60% tal-GDP li jkun trasferit għal fond komuni. Dan umbat iwassal rati ta' interessi iktar baxxi għal pajjiżi. Minnaħa l-oħra, eh, gvernijiet rridu jagħmlu impenji eh, li vinkulanti għal konsolidazzjoni fiskali għal ħajja sħiħa ta' dan il-fond. It-tieni idea hija l-kunċett tal-li kim sejħa u dan jimmaġna li jkun hemm ħruġ eh, konġunt ta' flus minħata ta' gvernijiet fuq meta ta' żmien medju. Id-DRF u DRP għandhom l-anijiet li jistawraw finanzi pubbliċi sostenibbli u li jappoġġjaw trasmissjoni politika monetarja u integrazzjoni fis-suq finanzjarju l-idea tal-Eurokambjali għanda fokus differenti li tistabilizza s-swieq tal-gvern u li tneħħi dan ir-riskju jekk imsejħar over u li jagħti iktar integrazzjoni għas-suq finanzjarju permezz tal-ħolqien ta' assi diversifikati eh, li jkunu sani u jkunu likwidi. Il-trasmissjoni tal-politika monetarja għandha tkun appoġġjata wkoll DRF u jew DRP eh, tfisser trasferiment ta' 1.8 sa 3.1 triljuni euro u dan ir-riżulta f'daqs massimu tal-fond ta' 1.7 u triljuni euro. euro. Dan il-fond wasal 10 sa 25 sena eh, il-fond kollu garanziji konġunti u diversi li jammilla possibli kunem eh, impenn li kbir li jkun meħtieġ bidla fit-trattat. U x'inhu ma riski issa ta' dakollu? Ir-riskju li l-pajjiżi jkollhom benefiċċji immediatament u jkollhom jilqgħu l-obbligi tagħhom fuq perjodu twil ta' żmien ir-riski li wieħed jista' jara huma nuqqas ta' flassibilità u fir-rata ta' interess li tiżdi tal-pajjiżi li għandhom kwalità ta' kreditu oli. L-isfida prinċipali ħad tkun f'dak li għandu x'aqsam ma' regoli ta' politika fiskali u ekonomika li tkun fuq medda ta' żmien twil u allura il-grupp fittex għal alternattiva ġifiri font iżar eh, bxer indaqs ta' dejn ta' percentaċ ta' GDP minn kull pajjiż u e, lifetime iqsar ta' dan il-font. U dan ivarja fost l-Eurozone. L-Euro kambjali jistaw ikollom garanziji prora ta' konġunti jew ikunu diversi. Nistaw nitkellmu fuq sentejn u dan ikun 0.8 triljuni li bbażat fuq figuri fuq il-medda ta' żmien eh, qasir jekk ikun hemm massimu daqs massimu tal-fond li jista' jkun ta' 1.8 triljuni taħt id-dejn taħt taħt sena waħda dan ifisser ukoll 0.5 triljuni u id-daqs massimu jista' jkun 0.9 triljuni jekk il-kep legali jitqies fuq 10% tal-GDP. Il-euro kambjali b'garanziji konġunti u diversi jitolbu li jkun hemm eh, eh, bidla fit-trattat u bil-garanziji prorata din tista' ma jkunx il-każ l-effetti finanzjarji ikunu ta' natura kwalitativa li noħolqu dan il-fond temporanju ġi diskuss ukoll imma fil-prattika ikun diffiċli li aħna niddizolvu fond bħal dat ġara darba nkunu bnejnieh. Wieħed mid-diski ta' dan l-euro kambjali huwa li dan iġib eh, over reliance fuq dejn fuq meda ta' żmien qasir l in mill-riski ekonomiċi u finanzjali diġa semmejt nixtieq insemmi bħala periklu morali u l-kollega tiegħi mbagħad tispjega dan fiktar dettal. Tista' tgħid ukoll fuq il- l-effetti ekkim siħa free rider dan ifisser li pajis jieħu riski u pajis ieħor jew grupp ta' pajjiżi jerfa fuq spallejom l-ispejjeż meta jidru il riski X'jista' jsir kontra dan ir-riskju morali. Aħna għandna erba' possibiltajiet. Per eżempju, impenji, setat ta' intervenzjoni, jekk ikun hemm persistenza fin-nuqqas ta' eh, compliance, inċentivi finanzjarji u anka eh, id-tedida ta' esklużjoni finanzjarja li ħana diskutejna fi dan il-grupp. Issa, nixtieq nitkellem ftit fuq il-ħtiġijiet legali meta niddiskutu dawn l-iskemi ta' ħruġ fuq livell konġunt. Kif huma trattati bħal tal-Unjoni ma jħallmux possibbli li jkun hemm skema ta' dan il-joint issuance dawn jistgħu jippermettu skemi prorata bħal pereżempju strutturi kap kapitali flimkien ma li jessem. Il-trattata tal-Unjoni Ewropea ma jagħtux kompetenzi suffiċenti l-Unjoni Ewropea biex uħruq dan id-DRF jew Eurokampjali li natu kompetenzi fiskali li setat għas-setat tal-Unjoni Ewropea għandhom bżon tibdil fit-trattat xi liġi konstituzzjonali nazzjonali jeħtieġu limiti għal responsabiltajiet nazzjonali kif qegħdin flexante u l-voti regolari li jsiru fuq l-impenji addizzjonali għandhom isiru rridu anzi nistgħu nużaw il-metodu komunitarju u akkontabilità parlamentari għandha ssib mod li l-Parlament Ewropew kif ukoll parlamenti nazzjonali kollhom ikunu jistgħu jaraw l-affarijiet kif inhom mixin. Il-rapport jitkellem ukoll fuq skemi eh, konġunti ta' issuance eh, ma jistawx ikunu sostitut għall-isforz li għandhom isiru mill-istati membri biex inaqsu d-dejn tagħhom u jmexxu politiki orjentati lejn ir-riformi. Nixtieq nagħlaq billi illi waqt li issuance konġunt għandu jkollu eh, għandu ċerti merti fl-istabilizzazzjoni tas swieq tad dejn governattivi eh, għanna eh, perikli morali li rridu nieħdu kont tagħhom allura jkun iktar prudenti li ewwel niġbru l-esperjenza li hemm bżonn fih dan il-euro, il-żona euro, qabel ma nieħdu xi deċiżjoni dwar skemi ta' joint issuance li qed nitkellmu fuqhom. Grazzi. Merci beaucoup. Euh, Grazzi ħafna. Signora Gugarella għal din dispiegazzjoni li kienet waħda utli fil-fatt għanna testa unek u d-dimna brabta ma dan il-rapport. Mil-ġdid grazzi u wissa naddu l-kelma l-membri l-oħra tal-grupp ta' esperti l ewwel kellima fuq il-lista hija s-Sinjura Benassi Kere, professur fl-Iskola ta' Ekonomija f'Pariġi. Kif ukoll President tal-Kunsill Franċiż ta' Analisti Ekonomiċi. Naddulek il-kelma għal seba' minuti sinjura. Grazzi ħafna, President. Jina se nitkellem bl-Inglis sabiex bekk inżommu ċerta kontinuità brabta mal grupp ta' esperti. Se nippreżentaw l-avnijiet ta' dan il-grupp u tafu il-inizjattiva tad-DRF u P u tal-Eurokambjali kienu għan differenti għad-DRF L-ideja kienet li nikbu nikbnu pont fiskali biex ikonna reġim b'nuqqas ta' bailout biex bekk innaqsu eh, l-ispejjeż finanzjarji tal-pajjiżi biex bekk inkunu nistgħu neħu d-dejn b'mod kredibbli. Għall-euro kambjali l-idea kienet li nipprevjenu l-kriżi tal-likwidità u biex bekk natu attivi likwidi mingħajr riski biex ikun hemm stabilità finanzjarja kif ukoll politika monetarja mingħajr skossi. U allura l-ħruġ konġunt tal-dejn tal-gvern jista' jkollu tletanijiet ewlenin. L-ewwel illi nkatru s-sostenibilità tad-dejn u mbagħad e, nrawmu stabilità tal-suq tad-dejn, mbagħad ikollna kontribuzzjoni tal-riintegrazzjoni stabilità finanzjarja. Issa fil-qosor nikkummenta fuq kull għan li semmejt. L-ewwel illi nrawmu il-sostenibilità ta' dejm billi naqsu il spejjes ta' rifinanzjament f'żminijiet normali. Huwa fl-interess tal-pajjiżi kollha, inkluż dawk bdejn baxx, illi pajjiżi bdejn oli kunu jistaw jindirizzaw il-dejn eċessiv. Dawn l-ispejjeż ta' rifinanzjament u li ħafna dawn il-pajjiżi għandhom dawn il-bilanċi primarji u li ħafna fuq żmien twil u r-riskju l-ewwel wieħed huwa li jkun hemm riskju fuq ir-rata ta' tkabbir, mbagħad riskju politiku u l-aħħar ikun hemm riskju li gverniż dawn il-pajjiżi ma jkollhomx biżejjed spazju fiskali biex iwettqu riformi strutturali illi imorru l-bot. U allura fl-interess ta' kulħadd illi l-ispejjeż ta' rifinanzjament ma jkunux qolin wis għalkemm xi differenzazzjonijiet fir-rati ta' interess għandhom jinżammew bħala inċentajiva għall-aġġustament. Umbagħad, f'termini aggregati, Is-sitwazzjoni fiskali ta' żona euro hija simili għal dak li nsibu fl-Istati Uniti u f'sitwazzjoni aħjar minn dak tal-Ġappun. Allura ir-raġuni għal fejn id-dejn sovran jista' jitqies bħala aktar riskjuż minn bnadi oħra huwa l-ewwel net in-nuqqas ta' solidarjetà fl-Stati sovrani u mbagħad in-nuqqas ta' eh, paragun bejn il-frontieri monetarju sovrani u allura l-idea ta' ħruġ konġunt huwa li naqsu l ispejs ta' rifinanzjament billi nintrodu nintroduċu doza ta' solidarjetà fost istati membri billi nejnu lil kull gvern illi ħallas lura id-dejn tiegħu. Umbat l-impatt tal-ħruġ konġunt fuq spejjeż ta' rifinanzjament ġi diskuss uh, eh, fid-dettal fil-grupp. Nistgħu ngħidu illi din mhix ħaġa għalli ċara għaliex jiddependi fuq l-ispejjeż mhux biss fuq id-dejn mutwalizzat iżda wkoll fuq dejn li ma jkunux eh, parti mill-iskema għalhekk wieħed irid jikkonsidra wkoll l-ispiża medja tad-dejn. U allura nistgħu nisbu riżultat jekk l-ewwel net il-skema ta' ħruġ konġunt jiżgura kredibilità għala fiskali u mbagħad ikun hemm ukoll gwadan likwidu fuq il-skema ta' ħruġ konġunt u li dan jeleb il-telf ta' likwidità għal dejn dejn nazzjonali. Wela npossu li huwa possibbli li naqsu l-ispejjeż għal dejn eh, nazzjonali, però mhux garantita din il-ħaġa jekk ma jkollokx aktar kredibilità għall-iskema allura dan kollu ma jistax isseħħ. Issa it-tieni għan Inrawmu eh, stabilità ta' s-swiq ta' dejn billi naqsu eh, riskju ta' tip rollover u l-spejjeż il finanzjament f'żmini ta' kriżi. Għalkemm ħafna sar ħafna biex innaqsu riski ta' kriżi ta' likwidità fiħdam li jessem u l-OMT il livello li ta' dejn ifisser li s-sistema kollha kemmi se tibqa' aktar eh, mil quta mill-kriżi b'implikazzjonijiet severi f'termin ta' kontaġġun fl-istati membri kif ukoll mis-sovrani għal banek u mill-banek għas-sovrani. U għallura lan tal-ħruġ konġunt ikun li naqsu l-ambitu tar-riskju tal likwidità Dana jiprevjeni il-telf ta' ċessa suq minħabba avverżjoni ta' riskju li dejjem jizdiet jew ikun hemm eh, ġiba tal-grupp fost l-investituri. Bekk inkunu nistaw innaqsu il- rabta negattiva għal panek domestiċi u sovrani tagħhom. U allura konsegwentement l-ispejjeż ta' finanzjament għal klijenti tal-banek, per eżempju il-negozji żaru medji. U allura il-ruċ konġunt ikun mezz ta' kif niżguraw li konna rifinanzjament fuq rata baxxa ta' interess anki fi żmien ta' kriżi. Min barra dan, il-ħruġ konġunt se jiżgur aċċess s swieq situazzjoni ta' xokk makroekonomiku asimetriku f'stat membru biex bekk ikun hemm strument biex ikun hemm mill-ġdid kanal ewlieni ta' sim ir-riskju makroekonomiku fost stati membri, jiġifieri il-kanal ta' kreditu ta' sim ta' riskju makroekonomiku. Issa it-tielet u l-aħħar għan tal-kruċ konġunt, kontribuzzjoni tal-reintegrazzjoni u stabilità finanzjarja. Il-punt ta' tluq huwa li l-banek fi zona euro jeħtieġu għal attiv illi jista' jinżamm bħala riservi tal-likwidità li jinbijaw fuq prezzijiet eh, pjuttost stabli u jintużaw pala kollaterali f'operazzjoni ta' rifinanzjament. L-eżistenza ta' tali attiva attivi fi zona euro jista' jnaqqas l-impatt ta' eh, elenki ta' kreditu li jmorru għallar fi stat membru individwali u brabta ma' sistema bankarja domestika u allura dana jkontribwixxi għat-tnaqqis tal-fermentazzjoni osservata ta' suq u jiraw u ukoll it-trasmissjoni tal-politika monetarja. Dan huwa aktar aktar meħtieġ meta aħna irrid ikonna ambjent ġdid regolatorju u ta' supervizjoni biex ikun ta' wkoll servi ta' riserva ta' attiv likwidu l-attiv konġunt isir benchmark għas-swieq finanzjari dan jfisser illi l-ispejjeż ta' self għas settur korporattiv mhux biss sovran ikun inqas dipendenti fuq il-credit rating tas sovran. L-esistenza ta' attiv konġunt likwidu u bil-nar periklu u koll inaqqas il-ħarba lejn il-kwalità li ġib nuqqas ta' stabilità f'termini ta' kriżi. Biex nikonkludi memx konsensus fost l-esperti dwar l-impatt ta' ħruġ konġunt dwar segmentazzjoni ta' suq fi zona eura, l-esperti kollha jaqblu illi għall biex nindirizzaw il-frammentazzjoni tas-suq, it-tisħiħ tas-suq tas-settur huwa ewlieni però ma jaqblux fuq eh, xtib ta' għajnuna addizzjonali jkun hemm bżonn mill-ħruġ konġunt fuq ir-integrazzjoni tas-suq. Fl-aħħar għandi nfakkarkom illi hawnhekk x'aktarx mhux se nwettqu it-tleta differenti u allura għal tlet dawn għal dak nixħazan dawn it-tlet għanijiet, strument wieħed mux se jkun bizzejiet. Allura irridu nazlu li għan irridu nifokaw fuq għabel xejn, grazzi. Merci beaucoup, Madame euh, Benassi Keri. Grazzi ħafna, eh, Signora Keri. Issa naddu għal-membru li jmiss għal-grupp ta' esperti, eh, Signora Beatrice Vede de Mauro professur fil-Università ta' Mainz eh, fil-Makroekonomija Internazzjonali. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President, jina u kol se nindirizza il-laqa bil-Inglis. Eh, fil-qosor, eh, storja mm, jew sfont personali dwar dan is-suġġett meta il-Kunsill tal-Ġermanja ta' Esperti Ekonomiċi ippreżenta din il-proposta tliet snin ilu kellna reazzjonijiet eh, b'saħħithom u li kienu kontra u anke minnaħa kellna rifjut totali u minnaħa l-oħra kellna appoġġ sħiħ għal ċertu partijiet tal-proposta. Ħafna drabi però ħassejna illi mhux eh, dejjem wieħed kienet jifhem eżattament il-pakket sħiħ tal-proposta. U għalfejn dana kien pakket u kellu jiġi ikkonsidrat bħala tali. Bekk fil-qosor xtaqt natikom l-ingredienti l-enin tal-pakket. L-ewwel parti e, Mekanizmu ta' torġiba għal kriżi permezz tal-ħruġ konġunt biex bekk ma jkonniex eh, teddidiet li morru għallar li dina kienet problema kbira dak iż-żmien mbagħad biex nelbu il-dejn e, eċċess pubbliku f'żona euro u billi ikonna strument biex eh, nelbu il-sforz eh, fiskali tal-overloading un-bat għanna pajizi li kodifikaw l-element fil-kompat eh, fiskali biex bekk ikun hemm aktar kredibilità għal dawn l-impenji allura mill-ġdid rajna tnaqqis tal-ispejjeż finanzjarji permezz ta' premium ta' kredibilità u mbagħad introduċu kondizzjonijiet fejn mbagħad Eh, reġim mingħajr bailout ikun possibbli eh, u dana jiġi introdottu allura dawn kienu l-erba ingredienti tal-pakket. Dak li huwa element kritiku f'dan il-konċett huwa li jaqat minnaħa E, reġim ban twil b'istrument biex naslu fejn rridu naslu u dan l-instrument huwa differenti għaliex dana jinvolvi Eh, l-ebda ristrutturazzjoni ta' dejn iżda eh, naraw illi f'dak il-każ il-mutualizzazzjoni tkun limitata għal tip li jkun hemm ftehim dwaru taħt ISM e u mekkaniżmi oħrajn. Bekk. Din il-parti tal-proposta tibqa relevanti ġviri il-ħsieb brabta ma rida li nelbu il-dejn eċessiv u allura il- il-modell huwa differenti minn oħrajn. Forsi tistgħu timmaġinaw eh, ġbija ta' font ta' fidwa ta' dejn bħala muntanja fejn wieħed jitla l-muntanja u mbagħad wieħed irid jinżel u dan jieħu żmien, però fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa fuq livell tal-baħar. Fil-waqt li eh, programmi oħra ta' ħruġ konġunt ikollhom donnhom eh, ġdera ta' tħul u mbagħad ikollhom struttura dejjem tikber aktar u aktar. U allura l-elementi ta' tfassil ta' dan il-patt u l-font. Fil-fatt fil-sqarrija bil-miktub jiena tajt id-dettalji u allura xtaqt natikom xi ingredienti ewlenin hawnhekk. Minna għandna il-proposta oriġinali li tinvolvi eh, montanja pjuttost eh, kbira għaliex bekk ikonna mutualizzazzjoni ta' kollox dak li eh, jkun eh, il-fuq minn 60% tal-GDP U allura fil-qċata tal-muntanja ikonna ħruġ konġunt għal level ta' 2.8 triljun euro. U allura dan jista' jiġu kol diskuss biex ikonna valur inqas, il-veri limitu eh, jitla minn 60 għal per eżempju 75, dana jiġi msemmi fil-rapport ukoll issa. Il-problema hija dejjem illi hemm pajjiżi li jibbenefikaw l-aktar però jkollhom l-ikbar sem tal-fond mbagħad għandek oħrajn li jkunu aktar vulnerabbli għaliex ikollhom l-ola livelli ta' dejn. Umbat, eh, varjanti oħra li ġi diskuss fil-rapport huwa li konna isma aktar ugwali fil-font, possibilità tkun illi kull pajis jipparteċipa għal 20% tal-PDG ġifiri dana joħloq sem differenti fi ħdan il-font kollox jista' jiġi paragonat ma' ħruġ ieħor konġunt pal Eurobills u bekk dana jilħa 1.7 triljun jekk immorru għal 20 fil-mija tal-GDP li jiġi mutwalizzat. Il-vantaġġ hawnhekk huwa li lan ta' tneħħija eh, tal-dejn aċċess dana ma jkunx possibbli għal pajjiżi kollha issa l-garanziji. Il-proposta oriġinali għal garanziji insolidum Dana kien joffri ħafna vantaġġi, pero kol riskju li ħafna u għallura dana jirrikjeti ċerti salvagwardi fil-rapport id-diskutejna u kol skema prorata li jinvolvi aktar salvagwardji garantiti fil- skema prorata wieħed trid ikollu kapital li tħallas il-verżjoni insolidum tal-proposta kif semmejt e, t tirrekjedi ċertu salvagwardji xtaqt insemmijom minnaħa ikonem impenji vinkolanti u konsistenza f'dak li nsibu fil- fiscal compact un bat min-naħa l-oħra ikonna e, situazzjoni ta' pajjiż li ma jkunx e, konformità fil fazi e, eh, rolling meta wieħed ikun tila l-muntanja biex ngħidu un bat finzu il-muntanja jista' jkun hemm markups ta' rati ta' interessi għal pajjiżi li ma jkunux f'konformità mar regoli jew ikun sistemi ta' inċentivi jew makkanizmi oħra wkoll. Dawn jiġu diskussi fir-rapport biex ikun hemm konformità għal dak li intixtaqsam ta' um, tnaqis fil-livelli ta' dejn. Umbat ir-reġim ta' ristrutturazzjoni li aħna proponejna il-Kunsil kellu um, limitu minimu għal dan is-self ta' dan il-limitu minimu li jiġi intro, jiġi introdott meta jkun hemm eh, pajjiż eh, l-isfel minn dan il-livell. Però qatt ma kien hemm l-intenzjoni li nintroduċu dan il-punt qabel ma situazzjoni ma tkunx stabilizzata. Xi esperti fil-grupp iddiskutew il-reġim ta' ristrutturar, ta' dejn u dan ċertu dettal u għal dak li għandu xaqsam eh, stat minar bailout jew reġim minar bailout fuq żmien itwal. Eh, kien min li jippreferi li dana jiġi u koll prezentat fuq eh, l setat Ewropej brabta mal budgets nazzjonali, pero xi wħud minn dawn il-proposti jieħtiġu kol kambjamenti bidliet fil-trattat kif semma u semmitu ukoll il-President l implikazzjoni legali jew il-mezzi legali kif inwettqu dana kollu jeħtieġ eh, bidla fit-trattati fil-element insolidum però għal dawk li għandu x'jaqsam elementi oħra ta' kostruzzjoni nistgħu naraw li dana jista' jaħdem għal tipi oħra ta' proposti li aħna ppreżentajna fil-rapport. Grazzi. Euh, merci beaucoup, uh, Madame euh, Veder Di Mauro. Grazie Hafna. Signora Veder Di Mauro. Tajja pwis. Jider li mixin lejn ugwaljanza bejn is-sessi, sanaddu għal raġel espert fil-qafas ta' l-affarijiet ekonomiċi, Sur Bishop. Jekk jogħġbok. Grazie President, madwar sentejn idu grupp ta' ħedma mill-ILEC, il-Lega Ewropea għal Kooperazzjoni Ekonomika li nkun ħadsem maħħa u fej kont President ħadmu biex jiżviluppaw pjan għall-oro kambjani u għall struttura ta' garanzija solidum. Dan daħanni fir rapport imma jena ħarġ bl-ideja li b'garanzija prorata biss tista' tkun fattibli politikament u legalment. U jena prezentajt il-perżjoni tiegħi pjan komplet għal fond temporanju tal kambja li TIF e lill-grupp ta' esperti. Dok li jihdu fissu għandhom raġunijiet tagħhom li jaqdu l-interessi tagħhom, iżda importanti li jkun hemm ħarsin ta' min jaleġġi l-Parlament u hekk intom tħarsu li tagħmlu, imma importanti issa ninsibu triq tan-nofs u dan rridu niddiskutu ħabbażi tal-analiżi tal-grupp. Għabbażi ta' dan L-istati membri ta' zona euro biss li huma f'sitwazzjoni tajba u jistgħu jisselfu jistgħu jaħdmu f'dan il-qafas u anki saħħu l-qafas ta' governanza ekonomika. Anki f'dir rigward dawk l-euro kambjali li għaddu mill-lejla nar u jwaslu għal maturità ta' sentejn. Irridu nqisu dawn l-affarijiet. Imbagħad anke l-livell temporanju biex ngħidu hekk għal ħames snin fejn jista' jkun hemm tliet raġunijiet jew test eh, test ta' kif taħdem is-sistema jew inkella tara kif joħorġu l-affarijiet jew inkella tqis il-kontroll budgetarju tal-Parlamenti Nazzjonali. Dawn għandhom ikollhom il-kontroll budgetarju kif qed biex bekk iġeddu l-fond pereżempju kull ħames snin. L-istati kollha li qed jieħdu sem ikunu projbiti milli jżidu fondi li jkunu jaqgħu taħt sentejn lilin mit-TEF. Dan huwa kritiku. L-istati li kunet jihdu sem jistaw meċxu l-bonds li kunet jimmaturaw għal dawk li kunu għet jisselfu fil rigward TIF e dejjem skont il-koperturi għet minar ma jkun hemm dejjem favur istabilta finanzjarja. Ikun hemm setat investiment ta' TIF e biex jixtru l-bonds skont il-ħajja li jifdal l-bonds eżistenti li jaqgħu taħt is-sentejn u dan wassal dak li semma l-President li huwa l-minimu ta' 0.8 triljun euro, mhux probabbli jkun 0.9 sa 1.2 triljun euro u xi ħaġa li jisa tkun it-teżor Ewropew, xaħġa li tista' ssir massimu ta' 1.8 triljun euro. Id-daqs huwa għażla politika minn dawk li faslu d-deċiżjonijiet fl-Ewropa li kabru jew jonqsu dan il-fond skont l-iżviluppi makroekonomiċi tas-suq u jqisu wkoll il-perikli morali li xortanna ħafna ikonna xikonna DRF, DRP, il-TEF xorta diġem periklu morali kbir fl-Europa. Issa l-aspetti legali. Il-TEF jista' jidħol fis-seħ minn bidla fit-trattati ta' Ma e Madana kollu kwalinkwa mekkazinizmu li projbixxi parti mill-sovranità finanzjarja ta' dawk li kunet jihdu sem jimxi f'funzjonijiet ta' koordinazzjoni skont dak li huwa permess mit-trattat Jiġifieri dak il-proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet għal dan sim ta' sovranità jitlab li jkun hemm IGA ftehim intergovernattiv bejn dawk l-istati li jkunu qed jieħdu sem, ibbażat e ukoll fuq il-modell tal-ISM tal-mekkaniżmu ta' Ewropew ta' stabilità li diġà ġie pprovat u ttestjat. Dan jiġi mwaqqaf taħt regolament Ewropew li jkun ibbażat fuq l-artikolu 352 ta' TFEU u ovvjament jekk it-TFEU trattat jerġa' jinfetaħ minn ġdid fi stadju fil-futur, ovvjament forsi jkollna l-kampat fiskali fih, dan ikun il-moment fejn naturalment daħħal TEF li jkun ippruvat u ttestjat u daħlu fil-qafas. Kif ħajaħdem dan il-mekkanizmu? Sempliċi ħafna u essenzjali li kollok finanzi ta' suq li jimxu back to back għal dawk il-stati li kunet jihdu sem biex dak il flows li tkun qed iddaħħal terġa' taqalgħu lura. Ħaġa sempliċi u trasparenti. Anke l-istruttura ta' teħid ta' deċiżjonijiet għandek il-bord tal gvernaturi li huwa simili għal ministri tal-finanzi, għandek l-istruttura tal-kapital modesti eh, eh, fil-daqs tagħhom, jkollok regoli ta' limiti, l-ewwel net il-ħajja medja ta' dejn irid ikun iktar minn pereżempju seba' snin u kritikament għandu jkun hemm massimu perċentwali ta' dejn taħt dawk il-ħajja li jifdal ta' dawn il-fond ta' inqas minn sentejn għal mira per eżempju ta' 25% jew limitu massimu ta' 35%. Hemm bżonn nirfinaw dawn iċ-ċifri dan kollu. Issa esklużjoni u kwistjoni kritika. Jekk stat ikun soġġett għal sanzjonijiet ta' SGP, imbagħad ikunu esklużi. Dan ma jagħmilx sens li tkun qed tigarantixxi stat fejn dan ikollu dejn li ma jkunx sostenibbli. Jiġifieri dan jiġi mżewweġ flimkien ma' stedina inverted commas li virgoletti li jkunu jieħdu sem f'dan il-programm ta' SGP li ħallas l-euro kambjali. Jiġifieri r-riskju ma jkunx ikbar mill-responsabilità li jkollhom mill-liability tal-ISM. Punt kritiku dan. Fir rigward dawk li ħandaħlu għall-individwi importanti li ndaħlu kol għall-kumpaniji Ġifiri bħala riżultati jkollna qas likwidu sikur li huwa likwidu ħafniku biex bekk laħħaq mal-banek u s-sovereigns tagħhom u tnaqsu minn tal-inqas terz skont kif tkun qed tagħmel. Imma terz mill-ewwel iddaħlu ta' dan id dum loop. Imbagħad tkun qed ittajjeb il-kapaċità ta' self tal-banek skont il-spejjeż ta' fondi tagħhom u tkun tista' timxi kollox iktar ħarim madwar iż-żona euro il-kambjali ta' TIF e isiru qas naturali għal banek u għal mini prof di assicurazzjoni li jżommuhom bħala assi skont ir-regolamenti kurrenti finanzjari ma tantx ikollhom lok l-istituzzjoni finanzjari għajr li mexxu dawn l-euro kambjali f'euro kambjali ta' TIF, e ġifieri jimxu skont id-domanda tas soq Biex nikkonkludi għal daqstant ejja nikkonsidraw xi xineri, pereżempju dak ta' DEP, il-Golden Scenario dejjem xi ġa sabiħa din. Is-sena d-dieħla l-2015 bl-esperjenza ta' semestru Ewropew il-ħames wieħed fil-fatt li nkun miexi ħarir it-tieni il-tupek li jkun wasal għat-tieni rawn tiegħu nargumenta li dan ikun bażi tajjeb ta' esperjenza biex inħarsu lejn il-futur nniedu it-TIF e nibdew bil-daqs minimum sal-2016 ikonna l-MTOs li nkunu nħaqnijom u kif jaddu snin il-gvernaturi kunu jistaw jiddeċidu li jespandu t-TEF sensiela ta' deċiżjoni annwali riflettu r-riżultati ta' kull semestru Ewropew. Jibdow bil bajen tal-bonds kollha b'maturità ta' 6 xhur u mbagħad sal-2018 forsi dan il-limitu mmexxu ħal sentejn il qoddim Dak l-istadju mbagħad ikonna daqs li jkun rib kważi żewġ triljuni li huwa teżor Ewropew de facto. Dak l-istadju TIF e ikun 50% akbar minn kwalinkwa tip ta' OMTs, iġifiri tranzazzjoniet monetari definittivi, meta dan iseħ, u dan ikun qas tajjeb dirett għal quantitative easing, jekk dan ikun xira. Rridu nqisu wkoll xenarju fejn kollox ikun ħażin il-black scenario fejn ikollok dejn pendenti ta' 70% li jkun vulnerabli għad disciplina tas suq u den nemmen li pjan jekk nimxu f'dawn l-affarijiet dan ikun fattibli u jkonna politika ta' sigurazzjoni sempliċi għal xi għawċ li jista' jinqala fil-futur u anki wassal passi żgħar imma reversibbli għall-integrazzjoni. Ġifieri wassal dan il-pjan u suġġeri għal-kumitat. Grazzi. Il-President. Grazzi ħafna. Issa għanna it-tieni membru raġel tal-dan il-grupp, is-sur Vesa Vihriala, li huwa direttur tal-ġestjoni tal-Istitut ta' Riċerka Ekonomika tal-Ekonomija Finlandiża etla għal seba' minuti. Grazzi, Signora President. Ħanifoka fuq aspett kritiku ta' dawn l-iskemi li semmow ukoll il-kollegi ta' qabli. Però nixtieq nkun aktar sistematiku u ħanifak aktar fuq il-periklu morali. Il-qsim tar riskju permezz tal-ħruġ konġunt tad-dejn neċessarjament ikollu impatt fuq il-imġiba ta' min ifassal il-politika Dawk il-pajjiżi li jibbenefikaw immedjatament mis-sogri ikollhom rati ta' imax iktar baxxi, ikollhom inqas aċċess għal finanzjamenti u jkun hemm għalhekk inqas pressjoni biex dawn iwaslu miżuri għall-titjib tas sostenibilità tad-dejn. Il-miżuri ta' dan it-tip huma taħsara fuq medaqsira ta' żmien u l-esperjenza turina illi jekk nimxu bħal dawn l-affarijiet, dawn l-affarijiet wis probabbli jintużaw anke fil-futur. Hemm modi kif nistgħu nillimitaw il-periklu morali. Jekk joġbok imxi iktar bil-mod, tajt il-President li kellim. Jekk joġbok tkellem iktar bil-mod biex ilaħqu miegħek l-interpreti. Grazzi minn naħa tal-interpreti. Tajja wisq. Hemm modi differenti kif nistgħu nilimitaw dan il-periklu morali l-ewwel net bħala prinċipju jista' jkun hemm prekundizzjonijiet u tippermetti l dawk il-pajjiżi biss li jkollhom rekord tajjeb ta' finanzi li jidħlu fis-sistema madanakollu kollu interpretazzjoni stretta tal-eligibilità tista' twassal għal benefiċi il benefiċi tal-mutwalizzazzjoni tad-dejn. Dan iwassal għal żewġ għażliet, l-ewwel net ta' kontroll politiku jew inkella tfassil ta' politika fiskali fl-istati membri individwali mill-awtoritajiet Ewropej. U t-tieni, inċentivi finanzjarji fil-skemi konġunti ta' ħruġ. Fir-rigward il-kontroll politiku l-kwistjoni ewlenija hija kemm dawn is-setat intrusivi fuq il-livell Ewropew wis probabbli jkunu biżejjed biex ikunu ta' deterrent għal dan it-tip ta' mġiba Irid ikun hemm iktar xogħol f'dan ir-rigward u rajna li s-sitwazzjoni nbidlet f'dan l-aħħar fl-Ewropa. Dan seħ permezz ta' six pack, two pack u l-kumpat fiskali. Madana kollu, għadna ma nafux kemm il-mekanizmu ta' governanza l-ġdid ser jaħdem u kif ser jaħdem fil-futur. Dak li nafu madankollu huwa li fuq il-livell Ewropew m'hemmx setat vinkolanti fuq l-istati membri individwali fuq l-politiki fiskali u ekonomiċi fuq livell wiesa. L-awtoritajiet budgetari għadhom kompetenza tal-istati membri u biex nibdlu dan hemm bżonn ta' bidla fit-trattati li nilimitaw il-periklu morali permezz ta' inċentivi finanzjarji jista' jseħħ b'diversi modi li tintroduċi penalitajiet u jew inkella inċentivi biex tħeġġeġ li dak li jkun jilħaq l-għanijiet budġetarji u għanijiet oħrajn. Jista' jkun hemm mekkaniżmu ta' inċentiv finanzjarju li huwa disciplina tas-suq u dan jista' jinkiseb permezz ta' minbanda li jkollok mutwalizzazzjoni ta' dejn fuq livell parzjali biss u mill-banda l-oħra billi tiskludi stat membru mill-skema ta' ħruġ konġunt meta dan l-istat ma jkunx qed ikun konformi mar-regoli jew inkella ma jkunx jista' jwassal il-servizz ta' parti mid-dejn komuni tiegħu. Din hija ta' sfida kbira, ma' l-kwistjoni ewlenija hija din. Jekk stat membru jistax ikun eh, ma jżomx mal-impenji tiegħu jew le. Jekk avveniment bħal dan iwassal għal xkiel fuq il-livell finanzjari bħal pereżempju fil-każ ta' Lehman Brothers jew inkella oħrajn, id-disciplina tas-suq ma tantx tkun kredibbli. Hemm tliet prekondizzjonijiet li waslu il-konsegwenzi ta' din it-tip ta' disciplina tas-suq kredibbli. L-ewwel net, l jessem il-Mekanizmu Ewropew ta' Stabilta, għandu jkun b'saħħtu biżżejjed biex jappoġġa kwalinkwa tip ta' stat membru solventi permezz ta' assistenza temporanja. Dan mhux ikkonsidrat il-każ bħalissa. It-tieni, is-sistema bankarja għandha tkun rezistenti għall-instabilità finanzjarja li toħroġ mill-default sovran. Mill-ġdid l-affarijiet imtiebu ġmielhom biex ikun hemm titjib fir-rigward ir-regolament finanzjarju b'standards ta' kapital qoli pereżempju u mod partikolari bil-kreazzjoni tal-Unjoni Bankarja. Iżda xorta waħda ma naħsibx li r-rabta bejn is-sovereigns u l-banek inqata tal-kollox partikolarment meta l-banek ikollhom ammonti kbar tad-dejn pubbliku f'idejhom. It-tielet u forsi l-iktar waħda importanti jrid ikun hemm mekkaniżmu li jippermetti ristrutturar tad-dejn xira ta' sovereigns jew inkella sovereigns insolventi. Din hija xi ħaġa li m'għandniex bħalissa. Il-problema ta' dawn it-tip ta' mekanizmi huwa li ma tistax toħloqhom il-lejla n-nar, kif diġà semmow il-kollegi fostom De Mauro. Speċjalment situazzjoni fejn ħafna sitt membri huma midjuna bil-kbir u l-solvibilità tal-banek mhix waħda li tista' toqgħod fuqha. U għalhekk m'hemmx fiduċa sħiħa fil-possibiltajiet kurrenti biex tilqa għal dan il-periklu morali. U għalhekk ir-rapport jikkonkludi u jista' jkun prudenti li l-ewwel net niġbru l-evidenza tal-mekkaniżmi ta' governanza qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet fuq il-ħruġ konġunt u skemi ta' dan it-tip. Jekk ma jkunx hemm irrida politika biex insaħħu dan il-mekkaniżmi minnu fih, inutli noqogħdu nagħmlu dawn l-affarijiet qabel ma ndaħlu dawn ir-reġimenti il-ġodda. Jiena naħseb li jkun ġust li ngħidu u nieħdu nota wkoll tal-fatt li l-opinjonijiet ta' kemm is-serjetà tal-periklu morali kif ukoll il-fattibilità ta' modi differenti biex tellimi ta' dan ivarjaw fost l-esperti. Uħut ma jqisux il-problema kbira fil-prattika u f'dak il-każ il-mekkanizmi korrenti fis jistaw jistgħu jkunu sa ċertu punt biex jilqaw għal periklu morali. Jista' japplika pereżempju eżempju ikollok skema żgħira ta' eurokambjali li tkun prorata bħala struttura. Oħrajn ikkonsidraw li l-periklu morali potenzjalment huwa kwistjoni serja ħafna iżda jeskludu d-disciplina tas-suq bħala mod fattibli biex tilqalija. Dan ifisser li dejjem ikun hemm sogri ta' stabilità finanzjarji jekk jgħidu l-esperti biex twassal disċiplina tas-suq effettiva. F'dan il-każ, soluzzjoni xierqa għandha tkun li s-saxħu mill-ġdid il-governanza ekonomika li tinvolvi wkoll interferenza vinkolanti minn tal-inqas fuq ċertu kondizzjonijiet fuq il-livell Ewropew fil-tfassil tal-politika finanzjarja. Fl-aħħar hemm esperti li jkunsidraw id-disciplina tas-suq u l-mekkaniżmu ta' ristrutturar ta' dejn sovran fxira bħala indispensabbli biex iżommu biex jilqaw għal dan il-periklu morali. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Vehrele. Issa smajna l-membri kollha tal-gruppi ta' esperti u ngħaddu issa minnu fih biex ikollna diskussjoni flimkien mal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Ngħid il-kollegi li ħajjeħdu l-mikrofonu li għanna ħina allokat ta' 5 minuti, forsi tres u mistoqsijiet minna ħatakom, imma zguraw illi tajdu il-min qegħdin indirizzaw il-mistoqsijiet tagħkom, forsi mistoqsija jew tnej massimu u bekk ikonna ħames minuti. Jean-Paul Guzes huwa l-ewwel kellim mill-PPE. Grazzi, Signora President. Jiena ħan nitkellem bil-Franċiż biex ma nkomplix ma' dawk ta' qabli li tkellmu bl-Ingliż. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-membri tal-grupp ta' esperti għal kwalità tax-xogħol li wettqu u tal-li provdunna illum il-linje ġenerali essenzjali tal-rapport. Nishtiq nifirħilkom għaliex bieċa xogħol komplikata mhux ħażin u għaliex naħseb illi rridu nżommu separati l-aspetti tekniċi kif ukoll l-aspetti politiċi li jkunu iktar preferibbli għal kwalinkwa tip ta' mutwalizzazzjoni ta' dejn. Ġifieri din kienet biċċa xogħol li saret tajjeb. Forsi wasal ta' din il-konklużjoni għaliex meta nqisu l-affarijiet kollha naraw fiċ-ċar fil-konklużjonijiet illi mutwalizzazzjoni ġenwina tad-dejn teħtieġ modifika għat-trattati. Anke jekk fimt illi soluzzjonijiet alternattivi jew soluzzjonijiet inqas ħorox jistgħu jippermettuna li naħdmu bit-trattati li għandna bħalissa. Smajtsow ukoll l-implementazzjoni ta' din ix-xorta ta' mutualizzazzjoni fiħdan il-qafas legali jew bil-bidla ta' trattati teħtieġ tisħiħ mill-ġdid tal-governanza ekonomika fl-Ewropa. U l-evidenza tal-miżuri li jkunu daħlu fis-seħ matul din il-leġislatura għandna two-pack, il-six-pack, u il-trattat intergovernattiv kif ukoll semestru Ewropew dawn jeħtieġu jiġu applikati mod rigorus u riżultati ta' dawn it-testi huma dawk li jridu jagħmluhom l-istati membri stess. U għandi mistoqsija waħda sempliċi u komplikata fl-istess ħin. Sempliċi għaliex nixtieq ikolli konferma li qed nifhem dan ir-rapport kif eh, spiegajt is-sewwa korrett. U t-tieni parti tal-mistoqsija hija din. Meta nqisu l-ammont ta' tarif li jkun meħtieġ biex poġġu fis-seħ din il-mutwalizzazzjoni, din hija kwistjoni li taħraq ħafna u attwali ħafna. Grazzi. Grazzi. Min se jwieġeb? Is-Sinjura President, is-Sinjura Tumpel. Grazzi ta' din mistoqsija l-ewwel. <clears throat> Jiena naħseb illi inti wasalt bisħiħ għal konklużjoni li rridna aħna il-joint issuance hija huwa pass li huwa wieħed impor kbir ħafna fiż-żona euro u jeħtieġ ovvjament eh, deċiżjonijiet eh, kbar, speċjalment dak li għandu xasam mal-bdil fit-trattati. It-tieni punt biex qabel ma intom tmorru f'din id-deċiżjoni tridu fiduċja kbira, konfidenza kbira bejn il-gvernijiet u l-Parlament ukoll li jkunu lesti li jieħdu dan ir-riskju u impenji fuq medda ta' żmien twil li jingħataw kemm għaż-żewġ instrumenti li huma jiġu rispettati fis-snin li ġejjin. Mhux biss fil-ħolqien ta' din il-Joint Issuance Scheme. Eh, maintenant, nous passons au... Wissa, naddu attieni, anzi, hemm xi ħadd li jixtieq mill-grupp esperti li għax għandna żewġ minuti oħra biex inkompli fuq il-mistoqsija. Tajjeb, mela, naddu għal kellim li jmiss is-Sinjura Ferreira mis-Soċjalisti. Grazzi Sinjura, President, grazzi ħafna lil grupp ta' esperti għal prezentazzjoni interessanti ħafna u dettaljata ħafna, jiddispeċini biss li ma kellix it-test xiftit qabel, għax kien ikun għamilha possibbli għalina biex aħna nislu fid-dettalji kollha u jkun u huwa diffiċli biex aħna nirreaġixxu daqshekk malajr. Allura nittama illi aħna nibqgħu f'kuntatt jekk mhux f'dan il-Parlament illi il-Kummissjoni li jmiss anzi il-komitat e ekon dan il-parlament ikollu l-istess livell ta' dialogu illi bdejna l-lum. It-tieni, nixtieq sempliċement infakkar u qed nirreferi għad-diskors tas sinjur Geltrude Temple Gugarel illi inti referejt sentejn ilu għal dak illi kien ġi diskuss imma dan il-grupp kien ġie maħluq u kien hemm talba speċifika għal dan il-komitat, speċjalment u kollha rapporters u shadow rapporters ta' Tupac li ikkonsidraw li dak li aħna konna ftemna fuq u fit-Tupac kien diġa Eh, responsabilità kbira ħafna li kien ħajżom l-istati membri biex iżommu kontroll fuq il-politika makroekonomika tagħhom sakemm eh, iħallsu lura 75% ta' dak li kienu d-dejnu. Minnaħa sadattant ħafna stati membri żiedu il- Zidu il-dejn tagħhom u dan kellu effett fuq il-proċess kollu kemm hu u f'qafas differenti. Huwa possibbli li aħna inżommu l-istabilità tal-żona euro fuq dan il-livell ta' dejn u rati eżistenti ta' tkabbir il-żona euro b'mod ġenerali manka eh, ċerti stati membri li għandhom, hemm xi alternattiv oħra għalħol inta xi soluzzjoni li tkun tista' tindirizza it-taħlita ta' kondizjonalità daqshekk komplikata eh, maħluqa mis six pack u two pack metanna livell ta' dejn daqshekk koli. Aħna rajna fl-Ewropa ħafna kwistjonijiet li maħsibniex li ħaj jiġu u ma konniex preparati għalihom u aħna konna sfurzati li nippruvaw nsolvuhom u issa dan il-qafas issa hemm bżonn jiġi indirizzat ukoll. It-tieni, jiena kont partikolarment indirizzata fil-soluzzjonijiet tal-ekim sejħa phasing in. Allura, mutualizzazzjoni parzjali li ġiet indirizzata b'mod partikolari Mr. Graham Bishop u Agnes Benasikere, hemm xi affarijiet bejnietom dawn anka Beatriz Beder di Mauro tkellmet fuqha, hemm xi soluzzjonijiet li jistgħu eh, jgħinu fil-periklu biex nelbu dan il-periklu tad-dejn sovran u, il, u dak li wasalna li xsissa din l-istabilità relattiva. Allura, x'passi rakomandaw dwar dan? Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa, aw erba minn nies aw tlieta żgur li saħanati il-kelma issu l-bixib l-ewwel. Umbat is-Sinjura Benasi. Iva, grazzi, l-ewwel ħaġa l-aġla ta, ta', kif jista' jsir dan li proponajt jien u kull l-artiklu regolament 352 ta' jista' jsir malajr l-iskadenza hija ratifik l-element tar ratifika tal-trattat u l-Parlament Ewropew imma il-bini ta' sistema tal-Euro Bills hija waħda sempliċi ħafna. Di tista' ssir kważi millum sada. Allura din hija soluzzjoni sempliċi teknikament imma għandha implikazzjoni politika kbira ħafna u l-unika problema huwa biex nagħmlu dan iż bħala żmien huwa il-Parlamenti Nazzjonali. Jekk hemm irrieda dawn il-bills jistgħu jsiru joħorġu fi żmien sena. Allura l-idea huwa dan huwa mod kif jistgħu joħorġu u l-ONTs li jidħlu fl-operat b'mod immedjat. Dan jista' jkun sors importanti ħafna għall-istabilità ta' swieq finanzjarji. Grazzi. Is-Sinjura Benasikere tixtieq tidħol iva, grazzi, anka jien nixtan wieġeb għall-ewwel mistoqsija wkoll fl-istess ħin. Jekk intħossu li l-bilanċi multipli ma jeżistux, dan u li taħsbu li eh, li suq ma jagħmel żbalji bħala likwidità jekk taħsbu li l-istrumenti li għandna bħalissa u ma tagħmel serraħ fuqhom eh, u li ma jkun hemm l-ebda dubju fuqhom minn ħadd u qatt eh, allura M'hemmx urġenza li niddefinixxu strumenti ġodda, imma jien naħseb qegħdin taħsbu fuq e, e, strumenti ġodda, ir-raġuni ilha li xem ċerti dubju fuq dan li semmej diġà. Huwa minnu li l-istrumenti li aħna tajtuna mandat biex naħsbu fuqhom jew l-istrumenti li aħna studjajna huma ambizjużi ħafna bħala strumenti u għalhekk aħna ddiskutejna fih dan il-grupp diversi diversi eh, modi li jagħmilha possibbli għalina li jagħmilha possibbli għalina illi nkunu nistgħu eh, insolvu l-kwistjonijiet kollha. Ma nistgħux eh, eh, biċċa xogħol waħda aħna nsolvu id-diversi soluzzjonijiet kollha. Fir-rapport tagħna aħna provajna li jkollna eh, font iżar f'dak li għandu xaqsam ma' wieħed fil-mija tal-GDP biex għamilha possibbli biex aħna e, nindirizzaw il-problemi li jkun hemm u dak li hemm fil- u dan u li jidħol f'dak li għandu xaqsam mal-stabilità monetarja. E, Dinja tkun ta' natura temporanja wkoll, allura inti għandek likwidità u l likwidità tħatnaq titnaqqas imma wieħed jista' jara jekk il ta' tonqos u għaliex id-dejn jett jintrat lura. Allura l-kwistjoni biex intejbu l-likwidità dinja dinja il-ħaġ din li qed nistudjaw fuqha dan jista' jsir mingħajr ma jkollna niblu trattati. Dinja waħda mis-soluzzjoni mhijiex l-unika waħda imma waħda mill-soluzzjoni kbar li aħna qed niddiskutu. Sinjura tixtieq tiġi lura u twieġeb malajr jiva. Nix biex nwieġeb it-tweġiba tiegħi l-ewwel ta' relevanti. Parzament it-tweġiba jaqle il għaliex il-miżuri illi l-Bank Ċentrali Ewropew poġġa u li neħħiet ċertu urġenza mill-ġlieda kontra l-kriżi imma tini tweġiba hija fil-pozittiv il għaliex duwem għadu hemm u kif semmejt inti fil-fatija tikber il-prospetti ma tantx huma tajbin u t-tub iħtiġiet tat-tupek allura huma e, diffiċli ħafna jesiġu ħafna minn ċerti pajjiżi. U allura dan huwa l-ostaklu għat kabbir fl-Ewropa allura metanna dimna l-prospett ta' dak li tlifna f-diversi deċenni allura hemm urġenza kbira biex naħsbu fuq miżuri biex aħna nelbu dan id-dejn żejjed ħafna li għandna id det overhang u ċar li aħna niffukaw fuq dan u fuq dan niffukajna fil-fatt. Grazzi. Grazzi ħafna. Is rappresentant ta' jardi għandek il-kelma. Grazzi ħafna. Nota fil-qosor għax għandi xi mistoqsijiet nippreżenta. Wara li studjajt il-konklużjoni tar-rapport fl-opinjoni tiegħi il-Eurobills huma ferm iktar realistiċi bħala proġett mill-proġett li ħolli għandna. U fil- fi situazzjoni li għanna palissa politika mingħajr mandat ċar għal dan għal-Parlament Ewropew li ġejjina ma narax daqshekk possibiltajiet illi aħna nidħlu fiha din allura daj fisser illi jekk hemm irida politika għal xi stati membri irridu jitlu f'kooperazzjoni ta' eh, kooperazzjoni imtajba u anka jnuna mill-gvernijiet. U allura hemm bżonn ta' kondizzjonalità x'tip ta' kondizzjonalità allura? Per eżempju, il-pajjiżi jridu jibbilanċjaw il-baġit tagħhom l-ewwel jew le? Taħseb li l-Kummissjoni għandha tinterferixxi fil-budget tal-Istati membri li hija mistoqsija interessanti ħafna, il-Kummissjoni fil-każ kemm għandha tinterferixxi, kemm għandha tindaħal fil-budgets nazzjonali biex teleb dan il-lekkim sejjaħ periklu morali. U um, fl aħħar għandek xi eh, risposti minnaħa tal kummissjoni Ewropea u l-ħarsex mistoqsijiet. Jekk il-Eurobills ġew kieku ġew implementati qabel kriżi, x'kien ikun l-impatt fuq il-finanzi pubbliċi fl-Ewropa? Forsi tista' tagħti xi stima mbagħad jekk xi x'kien ikun l-effett fuq dawn il-pajjiżi eh, li kellhom il-bailouts. Grazzi. Tweġġibiet min se jwieġeb? għal dal-mistoqsija interessanti grazzi ħafna, mistoqsijiet diffiċli ħafna għan niprofa nwieġeb fuq l-ewwel waħda fuq xtib ta' kondizjonalità ikun hemm bżonn naħseb iktar pajjiżi ikunu jridu jpoġġu il-futur tagħhom flimkien biex bekk ikun hemm kont jaraw kontrolli u assigurazzjoni ta' interferenza ta' intħil jekk l fejt ma jmorrux tajjeb. U allura Waħda mill-possibiltajiet i li ma nżommux din is-serenità nazzjonali fil-każijiet kollha, imma dak li diskutejna pereżempju setat addizzjonali biex ikun hemm intervenzjoni fil-politiki tal-budget jekk il-wedjiet ma jkunux ġew rispettati għal kemm il-darba din mhix biss ta' kwistjoni darba imma jekk ikun hemm nuqqas ta' compliance għal diversi drabi. Bħala Komissjoni għadna marċivejna lebda tweġibiet lura, ikun interessanti li nisimawhom dawn minnaħa tal-Komissjoni, l-esperti tal-Komissjoni tawna ċerta informazzjoni imma għadna marċifejna l-ebda feedback mill-Komissjoni. Badwar tifdil, aħna kena diskussjonijiet intensivi ħafna fuq il-kalkoli fuq it-tifdil possibli ma fl tal-ġurnata. Aħna diskrivejna daw ix-xejriet u impatti possibli ma huwa diffiċli ħafna illi nimmaġinaw xħajkunu kif ħajkun id-dejn nazzjonali ta' kull gvern għax hemm ħafna punti interrogattivi u ma mhux possibbli li aħna natu kwantifikazzjoni tal-effetti possibbli. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Iva, is-sur bixib, għandek tista' twieġeb ukoll. Dwar il-mistoqsija fuq il-Eurobots, jekk hemm bżonn jekk hemm bżonn ta' tibdil fit-trattat. Fil-proposta tiegħi Iva, jekk kollox imur tajjeb u t-TFU tkun miftuħa l-għanijiet oħra forsi, Iva, nistgħu impoġġuha fil-fond nistgħu ndaħlu fit-trattat imma kif qegħdin hemm kif qegħdin naffajt bħalissa dwar biex naraw kemm hemm nies li qegħdin jiddejnu u l-bqija li noħolqu l-uffiċċju ta' ġestjoni eh, ġestjoni ta' dejn da' kollu jista' jsir eh, per bis-saħħa tal-artiklu 352 allura ma jkunx hemm bżonn ta' bidla fit-trattati. Euh, euh, euh, mela, issa naddu għal kellimni jmiss, is-sur stejġek. Grazzi ħafna, grazzi sinra ċe. L-ewel. la sabiħa li għanna fil-presidenza sal lum sinjura president u f'daqsek manjeri tajba li qed tatini forsi iktar spazju biex impoġġi iktar mistoqsijiet imma qed niċċajta. Grazzi ħafna ta' dil prezentazzjoni daqshekk dettaljata minn membri kollha tal-grupp, meta nħares lejn ir-rimarki tiegħi nista' nara tlieta li huma dominanti, tliet punti dominanti illi kull wieħed minnkom mess jew u messet b'xi mod għandek l-ekim seħ moral hazard, legal requirements u, possible changes ta' trattati li nkunu eh, flessibli u nkunu eh, nitkellmu ċar il-pożizzjoni tal-ICR issa qed iddur ma daw it-tlet punti kollha li intom missejtu fuqhom. U jiena nixtieq nitlobkom biex tispeċifikaw iżjed it-tweġibiet kollha tagħkom, imma ninduna li t-tweġibiet fuq dawn il-remark, għal dawn ir-rimarki huma bbażati fuq ir-rieda tal-istati membri li ċedu il-kompetenzi tagħhom a favur għal proposta illi jintom qed inti deskrivu b'mod daqshekk dettaljat. Il-mistoqsija tiegħi mis se tkun ibbażati fuq l-ekkim seħ il-ħażard u l-ħtiġijiet u t-tibdil legali, eċċetra fit-trattati. Ija din il-mistoqsija dwar il-Eurobills li għedin tipproponu il huma possibbli li jiġu diskritti bħala bonds fuq maturità ta' medda ta' żmien qasir. L-esperti jistgħu jiċċaraw forsi s-Sinjura President tista' titlobhom xista jkun il-yield li wieħed jistenna fuq dawn il-bonds u xirrit isir biex nas biex ikolna biex iswi jaċċettawhom dawn il-Eurobills. Grazzi. Il-President tixtieq titkellem l-ewwel għandek il-kelma. Grazzi ħafna. Dwar il-pricing possibbli tal-Euro Business Abridu nżommu f'mona illi eh, finanzjament fuq medda ta' żmien qasir ta' daw il-bonds governattivi ma tantx ivarja bħala rati ta' interess, allura huma viċin ħafna ta' xulxin. L-effett li nistennew mhuwiex daqshekk fuq il- effett fuq il-pricing imma l-ħolqien ta' su ikbar ta' bills u allura su iktar stabli. U l-ħtieġa tal-istrument għall-operazzjonijiet u t-tini parti tal-mistoqsija tista' tista' saqsija, tista' tirrepetija t-tieni parti? Ah, il-kollateral. Aħna ħsibna li l-Fond Ewropew ikollu bżonn kapital bħala bażi għal kwalità tiegħu u dan għandu jkun bizzejiet. Aħna diskutejna wkoll il-kwistjoni tal-kollateral possibbli imma din spiċċat bħala ħaġa eh, komplikata ħafna biex niġbu kollateral minn pajjiżi differenti, mhux daqshekk mhux daqshekk faċli aħna eh, nitkellmu fuq eh, dawn il-fondi, allura aħna tkellimna fuq l-iktar soluzzjoni eh, li tkun sempliċi u ċara. Yes, if I could make a quick... Jekk nix pretendu jekk u possibli li namel komment mal-ajr. Nofs jew zewċ terzi ta' daw il-bills se jinżamu mill-banek fil-fatt daw ikun għedin jirrifinanzjawhom fih dan il-Bank Ċentrali Ewropew. Tkun xi tkun ir-rata fi żmien fi żmien li ġej. U din tkun ta' e, influenza pjuttost kbira. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. al ħodur Filip Lambert. Grazzi ħafna, tliet mistoqsijiet ta' malajr li l-panel ma nafx minn irritx min irrid jibġibom. L-ewwel mistoqsija ta' natura legali qed intajdu fil-jur xenarju tal-Eurobills għandkom bżon regolament tal-artiklu 352 un-bat ftejim governattiv. Is-Sur Bishop bażikament wieġeb għal din imma rrid insaqsi għaliex ftejim intergovernattiv għandu jkun għandu jkun bżon jubs meta nżommu f'moħna l-ECJ Unbat it-tini mistoqsija, f'xenarju ta' ta' ribilanċjar tar-rati meta niddistribwixxu mill-ġdid il-profitti. Unbat mistoqsija politika fil-dinja vera fej stati membri ma jaġixxux permezz tar regoli governattivi u għanna qegħdin f'dinja fej wieħed minnkom qal il-ratio bejn dejn u GDP qed jola kull imkien u ħafna nixtieq inkun naf allura minn għandkom xini l-ispiża ta' nuqqas tal-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri x'intom qegħdin tgħidu ejja nagħmlu hekk, ejja nagħmlu hekk, ejja nagħmlu hekk, imma meta nismaw lilkom qisu qed nifmu li li ma namlu xej mhijiex għażla, allura x'inhi l-ispiża li ma namlu xej fil- fl-impoġġu fl-imkien id-dejn kemm preżent kif ukoll futur. U x'inhu l-impatt fuq dan fuq l-Ewropa? Min jixtieq iwieġeb għandna tliet minuti mhux iżjed. Mela, ħan nitkellem fuq l-ewwel fuq l-ewwel mistoqsija mbagħad forsi xi kollegi oħra jitkellmu fuq oħrajn mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija fuq irtiġa ta' ftehim governattiv, eċetera, Ir-raġuni hi għaliex il-liġi Ewropea li timbidel ma tkunx biżejjed biex nibdlu skema bħal din. Din ir-raġuni għalija. Allura l-proposta hu li jkollna taħlita ta' regolament intergovernattiv u fuq livell ta' Unjoni Ewropea. U dwar it-tieni mistoqsija, għaw min ixtiq iġiba, Eħe. Aħna ma diskutejniex b'mod ċar dawn ir-rati euro, imma ovvjament b'xi mod ċerti modi din ħa tixbaħ il-fatturi ta' li għanda il-joint issuance u allura jien nippretendi li dan ikollu xi ftit mill-istess mill-istess sfidi ta' implementazzjoni tal-joint issuance. Imma dwar l-aħħar mistoqsija tiegħek dwar xin l-ispiża tan-nuqqas ta' mutwalizzazzjoni ta' xejn tweġiba hi l-ispiża hi li aħna ma nelbux il-problema ta' debt overhang u dawn l-ispejs jista' jkunu kbar. U għacċar, intom tafu, il l-ispejjes għal id-dejn kollu fuq perjodu għoli huwa għoli ħafna l-ispiża. Mutualizzazzjoni mhuwiex l-unika soluzzjoni ma hija strument wieħed. L-ewwel pass irid ikun ftehim illi debt overhang huwa kwistjoni prioritarja għolja u rridu nsibu mezzi, strumenti kif aħna niffaċċjaw u nikkontrollaw dan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 trattat li qed iżomna illi aħna dan kollu napplikaw permezz ta' regolament. Sissa intom fallejtu f'dal eżami. Sur Bishop, is-Sur Bishop kellu e, soluzzjoni mingħajr modifika tat trattat, jekk jogħġbok. Mela, l-ewwel il-President fid-diskussjonijiet mikrofon għal kelliema fid-diskussjonijiet li kellna l-avukati għalulna il-kompetenzi kif għanna kif għedin bħalissa u li jem fit trattati mumiex bizzejed biex aħna inniedu din l-iskema. Allura jekk irridu noħolqu skema bħal din intitri ikollok bżonn strumenti addizzjonali u allura l-ideja li npoġġu fl-imkien ftejimiet intergovernattivi dan huwa wieħed mill-artikli tat trattat u rajnih bħala l-mod possibbli kif nimxu l-qoddim minnaj ma morru eh, lejn bidla fit trattati. Is-sur Bishop is that uh, the treaty at the moment Il-trattat palissa, trattat attwali, jitkellem dwar koordinazzjoni ta' dawn il-politiki. U allura jien qed nirreferi għal proposta minn naħa ta' stati membri li jipparteċipaw illi waqfu lil xurxin milli joħorġu dawn il-bonds fuq eh, żmien qasar lil mill-Eurokampjali u allura hija din l-azzjoni Eh, li nemmen li ċara mill-aspet legali din ma tistax issir bit-trattat attwali. Bekka lissa jrid ikun hemm ftehim intergovernattivi fost il-parteċipanti sabiex id-deċiżjoni taħdem u biex azzjonijiet tagħhom eh, jiġu waqfa ġviri azzjonijiet li jistgħu jsiru bħalissa dan huwa punt ewleni. Mela, l tweġiba kienet aktar speċifika, inti taddi, pero l-kollega tiegħi dispeċini le għaliex jiena eh, jiena għallu li li le, dana ma kienx biżejjed. <clears throat> Merci, Astrid. Ja. Kellim li miss, grazzi President. Ħafna mistoqsijiet speċifiċi tresqu issa jiena xtaqt imur fuq livell ieħor. Fil-bidu ta' din is-sena aħna żorna l-pajjiżi fi kriżi, deleg batna delegazzjoni hemmhekk. U l-fema tiegħi hija illi is-sitwazzjoni hija waħda esplossiva politikament. Fil-Portugal jidirli illi s-sitwazzjoni ta' dejn hija serja fil-Greċja ukoll. Bekk xi tip ta' alternattiva eh, teħtieġ illi tinstab, però għadni ma smajtx eh, dwar dan neħtieġu soluzzjoni oħra però. Bekk il-mistoqsija tiegħi hija din. X'inhi l-alternattiva tagħkom jekk l-istrumenti li qed neddin iddiskutu ma jkunux jistgħu jaħdmu? Naqbel ma dawk li qalu li rridu nevitaw inċentivi folots. Iżda, f'ħafna mill-pajjiżi ta' kriżi, il-kriżi waslet minħabba dejn li akkumula biex eh, jiġu salvat il-banek nifem illi hemm kwistjonijiet interni fil-Greċja, però din m'għaddix issa eh, daqshekk importanti. Għandna wkoll il-bilanċ eh, favur tal-kummerz tal-Ġermanja, u allura ma nistax ma naħsibx li nistaw naqsu kollox għal zbal wieħed ta' politika fil-passat, nixtieq nisma' x'inhija id-direzzjoni li taslu intom. Il-Kumitat situazzjoni politika diffiċli tiġi mill-fatt illi saru riformi u anki ċertu eh, miżuri ristrettivi u kol kellhom jittieħdu. U allura il-ħruġ konġunt ma jħux post dawn il-politiki fiskali li mbdew xi snin ilu. U allura jista' jkun hemm mitikazzjoni tal-dbatija tal-proċess ta' transazzjoni, però ta' trasformazzjoni, però ma jitlaqx għal kollox. L-iskemi ta' tradizzjoni lanqas huma element maġiku jridu nqisuhom fil-ġejjini tal-Unjoni kif ukoll il-konsensus politiku li jista' jintlaħaq għal dak li għandu x'jaqsam aktar integrazzjoni jew le. Sinjura Benassikere, forsi nistan wieġeb il-mistoqsija, il-nuqqas ta' implementazzjoni u l-ispejjeż involuti. U l-effetti possibbli ta' dawn. Jiena naħseb illi rridu nqisu l-ispejjeż ta' kriżi ta' dejn fiż-żona euro. u mbagħad dana inżiduh mal-probabilità eh, ta' kriżi l seħ għabbażi ta' situazzjoni issa, governanza ġdida, bażi ta' strumenti ġodda eh, l-ISM u l-OMTs u pala konċett dan huwa faċli, mbagħad kwistjoni ta' ġudizzju dan. L-ispejjeż tal-kriżi huma għoljin ħafna u kriżi oħra tad dejn ximkien fiż-żona euro bailout ta' emerġenza li ssir mod mhux tan trasparenti ifisser li jkun hemm spejjeż involuti. Bek, il-mod kif innaqsu l-ispejjeż huwa pereżempju billi il e, inmexxu l qoddim mill-Unjoni Bankarja biex innaqsu il-probabilità. Bekk, il-kwistjoni ta' probabilità. Din hija sejħa għal deċiżjoni li xi jiddependi fuq l-imġiba tal-Istati membri, l-potenzjal tagħhom ma tkabbir Palissa l-affarijiet huma vagi ħafna. Ir-rapport irid jitqis ukoll bħala għajn ta' ideat. U hekk kif qegħdin nersqu lejn il-periklu wieħed jista' mbagħad jażel minn diversi soluzzjonijiet possibbli. U hekk kif naraw l-ispejjeż tal-miżuri eh, rridu mbagħad inqablu ma' xi ħaġa li nistgħu nużawha bħala paragun. Mek ma naħsibx li għet jisjamel paragon ma situazzjoni fejn għand kondizjonijiet eh, kondizjoni ekonomiċi favorevoli u kullħat ikun jista' jħallas id-dejn tiegħu. Bekk is-soluzzjonijiet fir-rapport eh, mhumiex bxejn għandhom il-prezz tagħhom, però wieħed irid iqishom flimkien ma' soluzzjonijiet oħra li wkoll ikollhom il-prezz tagħhom. Grazzi għal tajt il-President. Mela, is-sitwazzjoni tiegħi din. Mux kullħat eh, kell opportunità jieħu l-kelma. Nistaw nisimaw erba persuni mill PPE, Tyson mill PPE, Sanchez Presedo mill grupp ta' Soċjalisti, mbagħad għandna kellem ieħor mill-Soċjalisti, kellem ieħor u anki Sur Schmidt mill-Alde. Issa, hemm xi ħadd ieħor illi jista' jieħu l-kelma għaliex għad fadlilna xi ħin li nistgħu nużaw. Is-Sur Gigold mhux mill-PPE, ovvjament. Mela n-nizzel ismi fuq il-lista tal u e ukoll tajt il-President. Bekk inkomplu. Għanna ħames minuti l-Onorevoli Marian Tyson. Grazzi ħafna, President. President, jiena xtaqt nirringrazzja lill esperti u r-rapporters għall-informazzjoni li tawna li nista' nikkonkludi minn dana kollu huwa li ma wasalni għal Il-periklu morali huwa kwistjoni ewlini, ewlenija hawnhekk irid ikonna aktar disċiplina u allura biex ikonna aktar disċiplina mill-Istati Membri, eh, forsi rridu nistennew xi ftit. Forsi rridu naraw evidenza ta' din id-disċiplina addizzjonali u forsi dina trid tiġi imposta kif għamilna mit-tupak, mis-sixpack, eċċetera. Umbagħad, Għedin nisimaw l-istess idejat mill-ġdid, pero issa se eh, inwarbu ħafna ktar flus għal din il-ħaġa, u għallura ma nsawx naċċettaw li kunem nuqqas ta' ċertezza legali, u biex ikonna il-ċertezza legali meħtieġa, irrit ikonna xi tip ta' garanzija fuq livell Ewropew li bħalissa ma jesistix. U għallura, din hija mistoqsija li impoġġi direttament għall-esperti. Mbagħad huma jaraw min jista' jwieġeb Forsi għanna nħallu situazzjoni li għanna bħalissa warajna, ġifri konet situazzjoni fejn ikonna xiftit ta' mutualizzazzjoni, situazzjoni flessibli, fejn nistaw insibu soluzzjonijiet eh, politiċi, pero jekk irridu nbidlu l-affarijiet, irridu namlu e, eh, bitċa xol fejn nibdew mill qiegħ naraw x'fondi għanna eh, disponibbli, disponibli, anki naraw x'anna mill-aspett ta' fiduċja u anki mbagħad nieħdu ftit tal-ħin biex naraw jekk kollox huwiex viabli fuq żmien twil. Allura mistoqsija tiegħi din nistaw naqbdu triq tal-mutualizzazzjoni, pero dak li aħna rridu fuq żmien qasir hemm xi vantaġġi fuq żmien itwal, pero se jkollna bżonn aktar żmien. Bekk l-esperti x'jaħsbu irridu nagħmlu xi ħaġa fuq żmien qasir jew inkella minħabba riċerka tagħhom jaħsbu li nistgħu eh, nużaw il-miżuri ta' disċiplina li għanna bħalissa mbagħad nistennew u naraw jekk jistax ikonna font ieħor li jagħmel aktar u mbudana jiġi mwaqaf mod aktar effettiv. E, mistoqsija oħra, jekk l-esperti waqt l-investigazzjoni tagħhom, ir-riċerka tagħhom u anke mill-esperjenza tagħhom professjonali jekk rawx minn dak li analizzaw xi formule oħrajn, mezzi oħra li forsi ma kellhomx il-ħin li konsidraw forsi dan huwa mezziħor, forsi dan huwa eżempju li nistgħu naqbdu, jew għandna alternattiva ta' eh, ta' l-euro kambajali u din il-fidwa ta' dejn biss u apparti dawn manna xejn aktar. the first L-ewwel mistoqsija jekk niftakru kemm domna biex noħolqu l-Unjoni Monetarja u xorta waħda ħafna aspetti ma stajniex imbassruhom, jiena allura naħseb illi aħjar nieħdu aktar ħin u żmien biex inħejju ruħna għal din il-mossa. Umbagħad it-tieni kwistjoni, aħna ddiskutejna l-idea tal-kapaċità transfiskali fil-qosor ukoll tħanna fil-strument privat ta' kompożizzjoni diversifikata ta' dejn governattiv, dina tista' tkun soluzzjoni jekk jista' joħorġu strumenti li jaqdu eh, dejn governattiv differenti minn pajjiżi differenti. Din tista' tkun possibilità wkoll li tista' tiġi konsidrata. Però ma diskutajniex, ma diskutajniex dan il-punt f'aktar dettal. Forsi l-kollegi tiegħi jistgħu jikkummentaw aktar dwar din il-kwistjoni. Uh, thank you, thank you very much. L-Onorevoli Pierzella. Grazzi, mistoqsija uh, dwar jekk nittu xazzjoni issa jow nifu nistennew kif uh, Eh, nistgħu nikkonsidraw mezzi oħra għal xek ma nittux pero azzjoni issa nistgħu naraw illi l-dejn eċċessiv joħloq problemi fuq żmien itwal għal tkabbir ekonomiku tal-Ewropa, partikolarment jekk ikon nambat eh, xokkijiet oħra l qoddim Allura dan jista' jkun diffiċli ħafna għal pajjiżi bdejnoli, allura hemm riski f'dan eh, fuq din il-ħaġa. Issa rridu nżommu f'moħna li l-miżuri kollha li jrid ikollna kontra l-periklu morali jridu jkunu hemmhekk disponibbli meta nintroduċu mutualizzazzjoni għaliex li nippruvaw nintroduċu kollox wara u nikkorreġu s-sitwazzjoni mbagħad din hija diffiċli ħafna. Lura jiena ngħid jekk tridu tipproċedu immedjatament u mbagħad irridu nqisu l-pakett kollu kemm hu eh, f'dak il-każ. Thank you. Um, I... Grazzi, nista nara li kunem sekwenza ta' avvenimenti. L-ewel ikon il-Fond Temporanju tal-Euro Kambjali, xaħġa li tista' sir ta' malajr, umbat wara meta niddeċidu li nbidlu trattat nistaw naħsbu dwar il-Fond ta' fidwa ta' dejn, umbat it-tielet elementi li rridu naħsbu aktar dwar huwa il-kwistjoni ta' disċiplina ta' swieq applikat għal banek u kumpaniji ta' assigurazzjoni li għandhom dejn tal-gvern. Eh, punt li laqatni fir-riċerka kien il-grat sa fejn intom pala komitat għamiltom limiti ta' 25% tal-kapital pala exposure għal banek illi jisilfu, jiselfu u dan jfisser illi 50% tal-kapital ta' stat membru eh, jiġi mislu fuq sentejn u mit, 100% eh, jiġi mislu għal sentejn wara u għallura unnek insibu l ler ta' doom loop u dana kollu jrid jieqaf. Dana jrit jisir pero dana irkoll jista jitqis bħala t-tielet direzzjoni, pero dan huwa aspett li jirrekjedi disciplina f'taswiq fuq il-gvernijiet, ġiġifiri 70% tal-dejn ta' gvern li mhuwiex fil-fond temporanju tal-euro kambjali, pero ma tistax inti tim l-banek tiegħek dana kollox, imbagħad irid ikollok każ iktar b'saħħtu biex dana jiġi distribut il-mini fadda fl-Ewropa. U mbagħad jista' jkun hemm ukoll votazzjoni f'referendum u dak ikun test qawwi ħafna wkoll. Eh, I wanted to mainly... Um, Jena xtaqt inwieġeb il-mistoqsijiet tal-alternativi u jekk sibniġ dwar xi alternativi oħra fih dan il-mandat ta' dan ir-rapport aħna iffokajna fil-qosor biss dwar alternativi, però naħseb li din hija mistoqsija ovvja u importanti xtaqt insemmi li hemm alternattivi ċertament li naqsu dejn eċċessiv permezz ta' mutwalizzazzjoni, direzzjoni ta' mutwalizzazzjoni jew inkella direzzjoni oħra illi b'xi mod tinfluwenza r rata ta' interessament u finanzjament. Dan huwa operazzjoni ta' flussu dan jirrikjedi ħafna żmien. Hemm proposti li jeżistu illi jkun hemm kooperazzjoni u li ma jirrikjedux mutwalizzazzjoni dan jeħtieġ xi twarrib ta' eh, tħul eh, fiskali u dan jkun ukoll jista' jiġi implementat eh, b'mod koordinat fuq livell ehm, ta' stati membri. Hemm il-proposta padre u l-varjanti tiegħu illi forsi jġi propost. Umbat, għal dak li għandu xaqsam attiv minar periklu, hemm proposti oħra li ma jirkedux mutualizzazzjoni permezz ta' bundling u strutturizzazzjoni ta' dej nazzjonali minajr eh, ħruġ eh, konġunt. Bek, naħseb importanti li naraw li jiva hemm alternattivi, mis-situazzjoni fejn m'għandniex alternattivi din. Jina xtaqt insit dwar dan il-punt tal-alternativi f'dan il-grupp u koll diskutejna proposta u fil-fatt jina semmejt eh, l-addizjonalità tal-ISM biex ikonna linji ta' kreditu disponibli ġola darba jkunem konformità tal-governanza amministrati membri jkunem aċċess dirett għal linja ta' kreditu għall-ISM u dana jista' u koll jiffaċilita l-aċċess għal situazzjoni fejn ikunem krizi u allura l-program ta' ISM e jiġi kolanti u allura ikonna odda ta' ġestjoni tal-krizi biex bekk ikonna pont bejn situazzjoni normali u problemi li jista' jkonna biex eh, aħna eh, namlu pont bejn eh, kifet il-situazzjoni normali u il-problema tal-ISM. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Sanchez Presedo so. Grazzi, President. Grazzi għal prezentazzjoniet li tajtuna jiena xtaqt najt illi forsi kien ikun aħjar ikonna skambju ta', ta femmiet qabel ma jkonna r-rapport eh, tal-aħħar għaliex naħseb din kienet tkun inizjattiva utli biex bekk tisimgħu it-ħassib tagħna minn qabel speċjalment għal dak li xaqsam is-sekwenza issa il-ġustifikazzjoni naħseb illi forsi il-bżonnijiet ġew estenwati, però il-xorta rridu nqisu situazzjoni fejn jerġa' jkollna situazzjoni ta' tkabbir. U rridu wkoll nikkonsidraw l attivu u mhux biss dawk sovrani. Dak li importanti huwa li nqisu dejn pubbliku nibbenefikaw minn situazzjoni ta' dejn pubbliku fejn ikonna eh, attiv ad adattat biex aħna tassew eh, nirbħu f'din is-sitwazzjoni biex anke niġġieldu ir-riski possibbli ta' inflazzjoni. U allura meta nikkonsidraw l-element makroekonomiku u anke kwistjonijiet fuq żmien qasir, Allura minn naħa l-oħra nħarsu lejn id-den fuq żmien twil u anke il-ġestjoni tad-dejn fuq żmien twil. Dan huwa l-ewwel punt tiegħi. Issa, kwistjoni oħra hemm dan l-element ta' periklu morali. Hemm eh, firxa wiesa ta' mġiba opportunistika f'dan ir-rigward u f'żona euro rridu niżguraw li nuru solidarjetà fejn possibbli, naħdmu flimkien, dan huwa importanti. U allura hemm tweġiba li għadha disponibbli u bekk xtaq nisma' aktar dwar x'tip ta' kondizzjonijiet neħtieġu sabiex nasċertaw ruħna illi nkunu nistgħu nsaħħu il-governanza. Issa kundizzjoni oħra biex nerġgħu nsaħħu sistema governattiva hija s-sekwenza, jiġifieri nresqu numru ta' alternattivi, iżda mbagħad irridu nqisu l-possibiltajiet kollha. Jiġifieri dak nistgħu nagħmlu immedjatament. Però mbagħad l-affarijiet nafu isiru bil-mod il-mod. Irridu nsibu soluzzjonijiet fuq żmien qasir u anki insibu soluzzjonijiet fuq żmien medju u twil. Bekk Xtaqt inkun fjek sibtu dwar kapaċitajiet fiskali għaliex ukoll dana jista' jkun punt ta' soluzzjoni għal problemi li jista' jkollna fuq żmien itwal. Grazzi, forsi nistgħu nisimgħu it-tweġibiet għal dawn il-kwistjonijiet. Il-President forsi, nibdew il-President. Iva, l-ewwel punt kwistjoni ta' xtip ta' skeda irrid ikonna. Jew forsi nista' kellem bl inglis tajt il-kellima. Mela, fi situazzjoni ta' kriżi, veru, eh, forsi, anzi, fil-krizi, meta kena l-krizi, ma kenniex integrazzjoni, ma kenniex miżuri li marru l-bot bizzejiet, kif taqna, u għallura mbagħad kena fett, fejn? is-sistema finanzjament nazzjonali eh, tneħu minn xulxin u dan wassal għal eżagerazzjoni tal-kriżi. Bekk irdu naslu għal sitwazzjoni fejn Ikkuku kena rafta aħjar f'termi ma' l-situazzjoni ta' dejn sovran, dana seta' kien mod kif nersu għal eh, sistema ta' finanzjament li kun aktar eh, stabli, Kuna hemm aspressjoni pressjoni fuq il-gvernijiet. Jiena naħseb illi din il-kwistjoni ta' integrazzjoni irridu nqisuha b'mod ċentrali fis-sibijiet tagħna u anki illi nanalizzaw il-livelli transkonfinali fir-rigward ta' dana kollu il-punt tal-sekwenza hija xaġa importanti kif semmejt u kif insibu soluzzjonijiet. Il-mutwalizzazzjoni tal-proċess jista' jgħin u jgħin ħafna, però biex dan jseħħ neħtiġu wkoll narfu illi meta aħna nimmutwalizzaw ir-riskju, Irridu niżguraw il l-kapital mill-BCE u koll eh, ikollu rwol importanti fil sim tar-riskju. U bekk irridu naċċertaw ruħna li dana namluħ fi żmien propizju grazzi. L-onorevoli eh, Sinra Benassi. Eh, in the group we have Fil-grupp, kull ma minna għal diskutajna l-kwistjoni tal-wirt tad-dejn. Lassi li nkunu intirtu bħala dejn mbagħad għandek il-kapaċità fiskali li tħares iktar il-qoddim, iktar innovattiva li dejja li twaqqaf budget fiskali fuq il-livell ta' zona euro għal proġetti ġodda għal sim ta' riskju makroekonomiku fuq il-livell ta' zona euro, imma dan għadna ma diskutajniex. Kwistjoni li hija verament korretta għal Parlament Ewropew huwa l-ambitu politiku, hemm biżejjed dimensjoni politika għal dawn iż-żewġ idejat jew ħajjeħdu post xulxin jew ħajkunu jimxu jitfit bħala proġetti u m'għandix tweġib għal dan. Iżda ċertament dawn huma ammanti kbar li qed nitkellmu dwarhom, jiġifieri aħjar noqdu b'sebgħinejn. Meta niddiskutu dawn il-legacy assets lassi li jkunu ntirtu bħala dejn, dejjem ikun hemm spazju għal kooperazzjoni u kollaborazzjoni jekk irridu fl-istess ħin meta ndaħlu kol kapacità fiskali li tkun qed isserraħ fuq il-kapacità eh, fiskali wkoll. Grazzi. Um, is okay? Yeah. Um, Jek joġbok. Komment fuq il-kapacità fiskali. Twassal ukoll għal mistoqsija l-oħra xinija l-level fuq meda twila ta' żmien, level stabli kif iż-żona euro ħad imxil qoddim, dejjem jekk nassumu li naħarbu minn dawn il-problemi ta' wirt li għadin nirtu. X'tip ta' mekkanizmu rrid ikun hemm fis-seħ, kemm dan rritu ikun ċentrali u kemm minn dan rritu ikun fuq level nazzjonali. Il-kapaċità fiskali ovvjament hija possibilità waħda li jkun hemm sim ta' riskju anku fuq medda twila ta' żmien, iżda Xaħġa komplementari għal din hija li jkun hemm reġim ta' ristrutturar ta' dejn li jiddevolvi il-riski fuq il-livell nazzjonali u u wkoll id-disciplina fiskali fuq il-livell nazzjonali u dan jista' jkun verament ta' stabilizzazzjoni bħala t-tieni linja ta' defiża wara l-miżuri kollha ta' governanza li poġġejtu fis-seħħ dejjem jekk ikun infassal mod korrett. Ovvjament ma jistax ikun infassal b'tali mod li joħloq xkiel immedjat imma jrid ikun infassal tal-imot li jist li l-istati membri jkunu iktar livell baxx mill-limiti massimi u bekk ikun hemm ristrutturar. Ġifri jekk niġbru dawn żewġ elementi flimkien, allura imbagħad nkunu xi ħaġa nkunu qed nagħmlu xi tajba u xi ħaġa li mm, semmejna fuq fuq fid-diskussjoni tal-grupp. Il-President issa. Grazzi ħafna. Issa għandi Sur Langen mill-PPE. Naddilek il-mikrofon, jekk joġbok. Għazbi ħabn ja imtizam. Għandi mistoqsija għasira ħafna. Hawnhekk qed ninħarsu lejn il-kwistjoni tar-regolament tal-kapital propju għal banek u d-deċiżjonijiet ta' Bazel. Dejjem tkellimna dwar il-kwistjoni kollha marbuta mal-assigurazzjoni li jkun hemm rabta mad-dejn mal-bond sovrani u għalhekk is-sitwazzjoni għadin. din. Ser nagħmlu fir-rigward il-banek Ewropej u r-rabta tagħhom li semma s-Sur Draghi jekk irrid ikonna indipendenza. Aħna rridu nżidu din l-indipendenza tal-banek. U allura, is-soluzzjoni tagħkom ser ikollha impatt fuq dan jew mhux ser ikollha impatt ta' xejn, anzi, is-sitwazzjoni tispiċċa tmur għall-aħjar flok allar. Tixtieq twieġeb? Il-President. Iva, jekk twaqqaf għodda li twassal għal riski diversifikati fost sensiela ta' riski mbagħad ikollok il-problema tar-rabta li tittoħloq bejn il-bond sovrani u l-investimenti bankari. U dan ħajfetx xument jew ieħor u f'xi grati jew ieħor, issa l-mistoqsija li ressaqt jekk ser nresqu r-riskju fuq livell ta' zero ma jkollna riskju ta' xejn, tittar kif ħatankra l-affarijiet. U fil-firxa ta' riski li ikollok possibbli xi punti jew ieħor ikollok xi tip ta' valutazzjoni tar-riskju jew ta' ġestjoni tar-riskju, isek ikollok valutazzjoni ta' ponderazzjoni tar-riskju tal-bond sovrani. Fl-Ewropa kieku tagħmel dan tibda minn din il-pożizzjoni li semmejt u tgħid f'liema livell ħajkonna dan il livellu ta' riskju għall-istati Umbat tara jekk dan iwassalx għal riskju li jkun imdaħħal fiħdan din is-sistema u forsi mbagħad issib ruħek sitwazzjoni fejn ir-riskju fil-fatt ikun perikolus mill-ġdid wara numru ta' snin. Għandek raġun, dak li qed jagħmel sens. Anki hemm ftehim internazzjonali dwar dan, imma mhux biss titqisu ukoll is-swieq finanzjari u l-istati membri li diġaraw dan l-affarijiet bajnejhom huwa ċar li tista' tbiddel l-affarijiet fuq medda qasira ta' żmien, imma jiena jkolli ngħid li dan iwassal biex il-banek jikorollaw. Issa fuq medda medja ta' żmien naħseb li kol naqblu li rridu nibdlu xi ħaġa, kemm jekk fi żona euro kif ukoll indipendenti miż-żona euro jew mill-livell oli ta' dejn tal-istati membri. Il-President. Nistgħu nbidlu l-affarijiet fuq medda qasira ta' żmien jew nkella biss fuq livell medju ta' żmien. Sinjura President, naħseb irid ikollna sistema dik l-importanti. Forsi rridu li konna sistema tal-larm li tidħol iktar f'stadju iktar bikri. Bekk ikonna iktar ħin biex nindirizzaw l-affarijiet, nqisu l-affarijiet meta jibdew ifeġġu d-deficit u mbagħad um, nkunu nistgħu nilqgħu għal perikli li jistgħu ifeġġu fir rigward id deficit Imma Kif ħaj permetti li l ban ikun iktar involuti? Kif ħaj seħdan? Naħseb l-importanti u koll li niddefinixxu eżattament min ikollu fidejh il-bond sovrani fil-futur u min ikollu r-responsabilta li edhom fuq is-suq. Ammont ikun jaqa fidejn il-banek, imma anke fuq investituri oħrajn li jkunu qegħdin fuq is-suq. Il-fondi ta' assigurazzjoni, per eżempju. U għalhekk importanti illi nirreaġixxu għas sinjali li jkun hemm mill-aktar fis possibbli u bl-aktar mod effiċjenti possibbli fis-suq. Jekk ma nkunux involuti mill-aktar fis possibbli dan ħar wassal għal awċ. U għalhekk naħseb li dan huwa parti tajba tal-governanza tajba. Sinjura Benassi, mbagħad is-sur Bixib. L-alternativa għal karta tal-bilanċ tal-banek huwa regoli massimi ta' kopertura, ta' skopertura li jistaw jiġu implementati mod aktar gradwali, mod aktar progressiv li jista' jiġi introdott anke fiż-żona euro. Il-problema hija li livell indaqs ma' banek oħrajn madwar id-dinja hija xi ħaġa li rridu nikkonsidraw. Aħna rridu li konna portafolli diversifikati fil-banek il-kbar kollha. Dak l-ħaran tagħna. Sur Bishop, jien imbassar li fil-HQNA l-assi ta' liquidi ta' riskju oli fil-gwart il-BRD erba' ikunu f'termini ta' euro kambjali, ikunu iktar modi siguri possibli u l-iktar tajbina t-zona euro. Li l-minnek kumbat il-banek għandhom ikollhom fidejhom bonds tal-gvern fuq medda twila ta' żmien, mhux aħjar jidiriġuhom fuq il-ċittadini u n-negozji, ecc. Bekk irid ikolna mekkaniżmu li ma jħeġġiex lil banek li jkollhom fidejhom il-bonds ta' dan it-tip bħala ass ewlieni, anzi rridu naraw kif dawn it-tip ta' dejn bl-ingrossa ikun jista' jinbih lill-swieq formi ta' fond, fondi reċiproċi, fondi ta' mutwalizzazzjoni, eccetera. Ma tistax taqbad u titfaw taħt it-tapit, tittara fiħa titfaw. Timma tittamlu bl-aktar sigur, mod sigur possibli. Anke fil-HQ eh, L-Ars, importanti li kollok f'tem xaħġa bħal dak li semmejt qabel tal-font temporanju tal-euro kambjali, it Grazzi, nadde l-mikrofonu l-Sinjura Podimata. Grazzi, Sinjura President, jien ukoll nixtieq Nirringrazzja l-President kif ukoll il-membri tal-gruppi tal-grupp ta' esperti għandi tliet punti minn ħatijaj. Waħda marbuta mal-mistoqsija tal-kollega Filip Lambers. Il-mistoqsija hija din. Inti qed tissuġġerixxi li nimxu biftejim intergovernattiv IGA biex bekk nadottaw il-pakket kollu kemmu. Dan qed tagħmluh biex inħaffu l-proċess kollu kemmu flok ma jkun hemm bidla fit-trattat li tirrekjedi minħa l-oħra ħafna iktar ħin, iktar komplikata u id-dowim nektar. It-tieni punt. Jorbot mal-konklużjoni ta'kom li hemm fir-rapport. Rajta b'interess kbir, li l-pajjiżi li għandhom lawċ bħalissa jekk ikun eżentati mill-fond ta' minn dan it-tip ta' fond jistgħu jaffaċċaw iktar kondizzjonijiet avversi li kieku kellhom jiffinanzjaw lilhom infushom direttament mis-swieq u intom tissuġġerixxu li mhux eżattament fl-ispirtu tar-rapport inizjali kolli ngħid u qed insemmih bħala evoluzzjoni tajba intom qed tissuġġerixxu li dawn il-pajjiżi li jinsabu fi problemi bħalissa għandhom jissieħbu f'dan il-fond ġala darba jkunu ħarġu mill-programmi ta' assistenza. Naħseb li din hija rimarka f'waqta għal dawn il-pajjiżi ta' programmi, l-Irlanda ħarġet minn dan it-tip ta' programm, l-Portugal wasal biex u nafu li hemm diskussjoni fuq is-sostenibilità tad-dejn Grik li ħajjiġi indirizzat fix-xhur il-ġejjin. Għal daqstant nixtieq nistaqsikom fid-dawl ta' dan id-debattitu u għabbażi tal-analiżi tagħkom u fuq lodot differenti li jintom qed tissuġġerixxu bħala possibilità u anki fuq il-rabtiet legali possibbli li hemm. X'għandu x'jista' jsir skontkom fuq medda qasira u medja ta' żmien li jista' jkun ta' kontribut sabiex dawn il-pajjiżi ikollhom sostenibilità tad-dejn u biex jiffaċilita l-ħajja tagħhom biex ikollhom aċċess tas-suq. L-aħħar punt brabta mal-kondizjonalità. Intom sħaqtu ħafna fuq il-ħtieġa ta' kondizjonalità b'saħħitha fil-kuntest tal- pat tal-fidwa tad-dejn, il drp Huwa minnu li għanna qafas iktar b'saħħtu, iktar strett għal sorveljanza budgetarja fi żona euro fil-qafas tal-governanza ekonomika, għanna l-kumpat fiskali, u għalhekk nistaqsi. Dan il-qafas mhux biżejjed biex niżguraw li l-perikli morali ikunu indirizzati b'mod xieraq għaliex tafux naħseb li hemm ħafna kastigi għal pajjiżi tal-Ewropa u taż-żona euro u dejjem aħna mxejna bil kastigu bl-inċentivi, imma l-inċentivi qed jonqsu ħafna u ma tantx qed jinħassu bħalissa, dak għandna bżonn. L-inċentivi huma l-ħruġ konġunti u s-sigurta' fir-rigward l-ispejjeż ta' rifinanzjament fejn dawk il-pajjiżi li huma midjuna ferm, ferm ikunu l-aktar jagħti kollhom profit minn dan, jibbenefikaw, imma mill-banda l-oħra hemm ir-riski wkoll. Fl-iskemi ta' garanzija insolidum nafu li dawn l-affarijiet huma kbar xi ħaġa li ma diskutajniex hawnhekk imma qiegħed fir-rapport. Hemm ukoll il frontiri nazzjonali ta' rigward il-kostituzzjonijiet nazzjonali u tal-rati kostituzzjonali xi permettu u dan l-aspett insolidum diffiċli ħafna li tindirizzaħ ta' din il-perspettiva wkoll. Għal ta' hawnhekk qed nitkellmu dwar is-salvaguardi biex bekk intaffu dawn ir-riski u biex ikun hemm konformità mal-inċentivi. Il-mistoqsija tiegħek hija din, għan m'għandniex biżejjed salvagwardi u tweġiba tiegħi hija li ma nafux eżattament. U għalhekk il-kollega minn ħatijow għalli rridu niġbru xi ftit ta' esperjenza b'dak li għandna bħalissa. Jekk inqisu l-qafas ta' governanza ekonomika li tpoġġa fis-seħ minn dan il-Parlament u minn il-Kummissjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin, irridu naraw jekk dan ser ikun biżejjed biex dan nagħmluh irridu iktar esperjenza. Dan jorbot mal-mistaqsija tiegħek fuq il-ħeffa. Jekk aħna rridu naġġu ħafna, l-ftejim intergovernativ huwa l-unika mod possibbli, ma l-koll nafu li dan ħajkollu l problemi wkoll. Mbagħad għandek il-mistoqsija oħra li ressaqt. Dawk il-pajjiżi li għamlu aġġustament permezz tal-ASM, l-IMF, għamlu programm, ħarġu programm, jistgħu jissieħbu pat jew fond ta' fidwa tad dejn bħala prinċipju kwalinkwa pajjiż m'hemmx kwistjoni ta' sostenibilità ta' dejn jew kwistjoni kbar ta' dan, u dan ifisser illi huwa permessibbli anke taħt il-fond ta' fidwa ta' dejn li jkun hemm flus imma kollox irid jitħallas mill-pajjiż lura. Irridu jroddu kollox u għalhekk ma jkunx tajjeb ta' parir li ndaħlu pajjiżi fejn jista' jkun hemm ħtieġa li f'xi stadju oħra jkun hemm ristrutturar tad-dejn. Dawn il-pajjiżi m'għandhomx jitlu f'dan il-fond ta' fidwa tad-dejn għaliex ħajissibu f'sitwazzjoni fejn il-primary surpluses tagħhom ikun wisqoli biex ikun jistgħu ikampaw. Wara tlestija ta' suċċess tal-programm ta' governanza ekonomika u ta' ġustament tal-programmi tagħhom dawn il-pajjiżi għandhom jitħallew jissieħbu f'dawn il-fondi. Mbagħad għandek kwistjoni iktar konkreta li diskutejna fil-grupp fil-qosor x'namlu fir rigward il-programm tal-ISM. Dan irridu nqisu għax diġà hija responsabilità Ewropea. Très longue la réponse aussi malheureusement euh, euh, Mistoqsija twila ħafna u anke tweġiba hija twila ħafna, ġifiri naħseb li fadlinna ħin u fadlinna x'naħsbu. Issa jmiss li Sinjura Beres. Grazzi, Sinjura President, Sinjura President, membri tal-grupp ta' ħidma u ta' esperti, grazzi tal-rapport, inna nistennow dan il-rapport kurzita kbira u konna bla sabar biex naraw biex ħatoħorġu, konna interessata ħafna f'dan il-rapport. Numru ta' kwistjonijiet, l-ewwel net. Fl-ewwel fażi ta' konklużjoni ġenerali qed tagħtu indikazzjoni li bażikament ma sperimentajniex fir-rigward ir-riformi tal-governanza ekonomika jew mhux biżejjed biex niddeċiedu aktar fuq il-ħtiġijiet relativi ta' mekanizmi ta' mutualizzazzjoni. U dan ħallini pjuttost kantata għaliex jina nemmen il-ċifri li tajtħarsa lejhom dawk li rajt pubblikati dan l-aħħar mill-grupp Bruegel fir-rigward il-xejrit ta' qat per eżempju kif ukoll in-natura li għaddejja bħalissa dan il-qat fi 28 stat membru jew inkella partikolarment fiż-żona euro naraw li ċifri u xejri ċinuma u ma tantx huma wartu żaru xek. Għalhekk Ma nafx jekk ix kwistjoni ta' kastigi u inċentivi hawnhekk, imma forsi rridu niksbu bilanċ dwar dak li qegħdin nitkellmu fuqu biex bekk ikonna garanzija li l kondizjonijiet ta' solidarjetà ikunu effettivi u ikunu ser jaħdmu f'termini ta' strateġija l-futur. qed nara min qed jindirizza l-problema kollha ta' riformi ekonomiċi u ma joħroġux bitweġibiet għax jibqgħu jirreferu għat trattat. U issa għandna din id-dibattitu dwar il-limiti ta' trattat semmejnieh dan u l-Parlament qal blat laqli li konformità tal-trattat bħalissa maħniex obbligati li nitlu f'approċċ intergovernattiv laqqas xejn, iżda jiena nara riskju jekk ikonna tweġiba bbażata fuq garanziji tal-gvern L-istess palma japplika l-problemi li kena bl-Unjoni Bankarja. Sogri xikun, fl-axar mill-axar ninsabu f-situazzjoni ta' kontradizzjoni ta' miżuri differenti. Kunu ressaqna miżura biex niksbu bilanċ tal-opportunitajiet kollha f'dan dan iż-żona euro sabiex nkunu namlu kumpens għal xi bilanċ li hemm, mhux se noqgħod insemmihom kollha x'tafuhom aħjar minni, imma wara li konna dawn il-miżuri b'dawn il-garanziji fuq il-mejda, nkunu istamorna morna kontra l-idea li jkollna mekanizmu, u allura ma jkunx aħjar fil-fatt li ngħidu ejja nagħmlu riforma ta' trattat, forsi dan għandna bżonn, imma hemm min qed imur kontra din riforma u dawn forsi jaħsbu għadartejn. Ħanispjega ruħi fisser dwar dan. Qegħdin nitkellmu dwar il-possibilità ta' riforma ta' trattat bl-idea illi hemm min ma jriċ din il-bidla, din hija l-problema, imma huma eżattament l-istess nies li jgħidu li ma jridux dan, fl-istess ħin qed jgħidu li jridu din il-bidla. Ġifieri rridu niddeċiedu, rridu xi riforma ta' trattat biex ikollna approċċ xiera għal daqstant il-mistoqsija hija din. Għandna bżonn riforma ta' trattat u mill-banda l-oħra nkunu qegħdin noffru xi patt minn ħatana. Rridu niżguraw li nistgħu nimxu l-qudiem Din l-idea ta' riforma ta' trattat. U t-tielet punt li nixtieq nagħmel hawnhekk huwa li meta naraw xem memus dan id-dibattitu hemm firxa wiesa ta' kwistjoni differenti li tqajmu fi zbilanċi ta' zona euro, ta' solidarjetà, imma hemm miżura oħra wkoll li twieġeb għall-istess tħassib. U hija din, hija l-possibilità li jkun hemm benefiċċju minimu tal-qatt Isu l-approċ klassiku li jmur l-lin mill-mandat tagħna ovvjament, imma nistgħu npoġġu fuq il-mejda, nistgħu nwasluh. Issa meta nkunu mtemmejna din il-biċċa xogħol, forsi nkun nistgħu ngħidu ejja nħarsu lejn din il-kwistjoni wkoll issa, forsi jkollna xi tweġibiet u xek. Dak numru ta' ministri, forsi jitkellmu l-kellima jew jekk joġbok. Nixtieq nibda, Senjor President, illi aħna għamilna distinzjoni bejn il-qafas li għanna bħalissa li li jem soluzzjoni soluzzjoni wahda u nistaw għanna l-possibilità li nużaw artiklu wieħed ta' trattat u impoġġu flimkien mal-tejjim intergovernattiv. Dan tal-aħħar jiena naqbel miegħek li dan huwa riskju għall-Unjoni jekk dan ifixkel il-qafas istituzzjonali eh, eżistenti u l-istruttura tal-ftehim intergovernattiv għandu xaqs u għabbażat fuq kontabilità, nuqqas ta' kontabilità u l-bidla fid distribuzzjoni tal-setat. Għanna u koll għal dan aħna diskrivejna xikun il- il-ħtieġa xem il tibdil meħtieġ fit-trattat u anka il-bidla ta' elementi fil-qafas ta' governanza ekonomika li jkollu bżon bidla fit-trattat. Allura aħna qed niddiskrivu qed niddiskrivu żewġ xenarji differenti dwar it-tielet mistoqsija di mħalta wkoll mal-ewwel mistoqsija ovvjament aħna għandna problemi kbar fuq nuqqas ta' tkabbir, investiment baxx bħalissa jekk tħares lejn il-figuri ta' investiment ta' f'daw ix-xhur reċenti u tara problemi tal-qatt. U ovvjament mekkanizmi addizzjonali ta' sin bejnietna ta' riski irridu jindirizzaw bil-fos daw il-problemi. Imma aħna għandna żommu f'moħħna wkoll li daw l-iskemi tradizzjonali biex il-pajjiż il-pajjiż E, ikun jista' jħallas id-dejn tiegħu stess għandna il-mod tradizzjonali tal-government bonds jgħinu biex il-pis jitnaqqas imma mhux għal kollox u allura jkollok imbagħad nuqqas nuqqas ta' bilanċ kif għandu jkun hemm forsi s-sur biex jista' jżid xi ħaġa ma' dan. n'étiez pas prévu. Ah, il-President. Aħna eżawrejna il-ħin li kellna għal dan imma fuq l-sur biex malajr. Ah, jien għamilt il-punt malajr fuq il- forsi nista' nieħu xi mistoqsijiet oħra? Is-Sur Schmidt, grazzi Signora President. Jien naħseb illi aħna l-uniċi hawnhekk li qegħdin ninsaqsu mistoqsijiet minn barra l-Eurozone. U jiena forsi nsaqsi għaliex għandna E, noqogħdu ninkwitaw fuq dan. Imma l-kontrarju li għakatem stati membri li jridu jitlu fi zona euro dan id-diskussjoni din id-diskussjoni hija e, essenzjali. Xi verament irridu wara daw is-satej ta' diskussjoni jekk naqraw il-konklużjonijiet aħħarin u suppost bħala ġurnalist għandek tagħmel dan għax din hija l-iktar ħaġa essenzjali fir-rapport tiegħek tgħid li din miex ma tafxek din hix ħaġa tajba jew le. Nixtieq nkun nafu iżjed, għandna bżonna nkun nafu iżjed. U b'mod ġenerali, kemm għandhom impenjati verament. U din insaqsija u koll kollega tiegħi mill-Finlandja għax għanna xi problemi mal-Baltiku kif tafu fuq il-munita differenti. Kemm sinjura kemm inti impenjata mean, we have described the possible benefits. Anna id-deskrivejna il-benefiċi il possibli dawn huma ċari fiż-żewġ skemi imma aħna wkoll e, tkellimna xi ftit fuq l-impenn li għandna bżonn biex aħna nimxu e, f'din it-triq u riski li hemm. kemm jekk tieħu wieħed ta' waħda mir risk waħda mill-għażliet kif ukoll it-tnejn li huma Tkellimna fuq impenji għad deċenni ta' snin li ġejjin u għed tamela qed timmaġina x'ħajkunu xenarji possibbli tista' toħloq ukoll iktar pizijiet u tipi differenti, tipi addizzjonali ta' ta' ta' nuqqas ta' stabilta' lek dan irridu niddiskutuh verament sew u fid-dettall. Fil-fatt ma jgħidx dan ikun konsidrat eh, prudent li aħna nitkellmu fuq l-effiċenza qabel ma nażlu ma nażlu li ma triq għandna ngħaddu minna punt wara dan. Jiġifieri daqshekk jitkellem. Imma jekk inti tara l-lista kollha ta' konklużjonijiet li jata f'diversi paġni aħna diskrivejna il-possibiltajiet kollha li inti tippretendi li jkun hemm. Il-Presidenta, grazzi ħafna, sfortunatament m'għandniex iżjed żmien, ma kenniex ċans biex naqraw ir-rapport, laqqas il-konklużjonijiet ta' dan rapport imma nixtieq nirringrazzja l-presidenza ta' dan il-grupp esperti u l-membri kollha u daw kollha li tkellmu jiena żgura li dan ir-rapport huwa rapport ta' esperti minn grupp ta' esperti. Allura issa fidejn il-Kummissjoni li tiddeċiedi dan xħajkun, xħajsegwi wara dan il-rapport. Jina naħseb li l-Parlament li jmiss jirrit jara il-riżultat ta' dan. Nishtiq insemmi fuq xi punti illi laqtuni u wara dak li tkellimtu intom l-esperti għanna bżon e, e, livelloli ta' fiduċja meta niġu biex namlu impenji minnaħat tal-gvernijiet fuq medda ta' żmien twil allura nixtieq insaqsi jekk dan l-impenji, daw l-impenji eh, huma diffiċli ħafna għax gvernijiet jimbitlu wara erba ħames snin, allura skont intom x'medda ta' żmien twil qed nitkellmu fuqha. Punt ieħor biex nagħlaq. U jiena naħseb għal darbohra li l-lumera nofsinhar aħna fimna illi fil-fat memx alternativa għal disċiplina budgetarja jekk verament ġenwinament irridu innaqsu il-dejn f'diversi, speċjalment f'diversi stati membri. Għanna u koll għanna kol xi armi, xi possibiltajiet fil-fiscal compact, il-six pack, il-two pack. Imma da mux, da mux jaħdem. Issa jekk inti saqsi il-gvernijiet biex jidħlu f'impenji biex jitnaqsu il-mezzi tagħhom stess għal beneficju ta' dawk li qegħdin jgħixu iktar e, b'mod iktar rilassat minn tagħhom forsi jkun qatih diffiċli biex aħna e, insibu soluzzjoni għal dis-sitwazzjoni meta niġu għal sin bejnietna ta' riskju ċerta livelloli ta' solidarieta u rridu naraw il-Parlament li jmiss u l-Kummissjoni li jmiss xħajamlu. Allora grazzi ħafna lilkom li ġejtu fostna u grazzi tal-ħidma li wettaqtu. U nawguralkom il-koll il-vjaċċi tajjeb lura li pajjiżkom issa niġu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Niskuża ruħi għal dawk il-kollegi li xorta xtaqu l-kelma, imma sfortunatament m'għandniex biżejjed biex nagħmlu dan. Dan jagħmilha possibbli għalina biex għana ngħaddu għat-tielet punt fuq l-aġenda illi huwa li huma l-avviżi tal-Presidenza per li dan ġie preparat bl-Ingliż jiena era dan kollu bl-Ingliż. U nittama kif diġa ngħid jien ma nitkellimx Ingliż minn Oxford imma ħan nipprova ngħinkom biex tifmu. Mela nixtieq ninforma lill membri kollha dan huwa importanti ħafna il l-fotografu il niġu għall-laqa eh, l ingis eh, nhar it-tnejn Eh, il-laqali misnar itnej fil-5 neqsin kwart għal-grupp tal-familja, ġiġi l-fotografu fil-5 neqsin kwart eh, għal-grupp tal-familja ta' dan il-grupp. Uwa li huwa importanti u koll huwa l-aġġornament fuq it-trialogi li għaddejn bħalissa l-ewwel. Il-Parlament kif tafu adotta dwar l-MIF l-ewwel pożizzjoni l-ewwel tal- għari dwar il-regolament il dwar l labus ta' suq fl-10 ta' marzu u wasalna wkoll biex ikollna ftehim qabel verifika lingwistika ta' żewġ testijiet li huma. Issa reviżjoni mill-lingwisti legali tal-Kunsill sar u testi revizjonati, riveduti jidru dim il-plenarja għall-eżami mill-Kumitat Ikon skont ir-regoli tal-proċeduri 2016. Jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet mill-Kumitat, il-korriġendum jiġi mħabbar fit-tieni sessjoni anzi fl-ewwel fl-ewwel sessjoni eh, plenarja ta' fi Brussell sakemm ma jkunx hemm talba minn xi grupp politiku jew almenu 40 membru illi il-korriġendum għandu jispoġġa l-vot. Intom fimtu għadin tajjeb wisq. Mela, eh, direttiva dwar il-payment accounts. Ftejim mal ewwel qari wasalna liħ fit trialogu ta' 20 l-20 ta' marzu l-elementi prinċipali jinkludu l-obbligu għall-istati membri biex joħorġu b'sistema posta biex jassiguraw id-dritt ta' aċċess għal Basic Payment Account tal konsumaturi mal-Unjoni Ewropea. Dan regoli għal trasparenza imtejba u komparabilitat f'kontijiet bankari kif ukoll bdil eh, bxejn ta' dawn il-kontijiet bankari u il-koriper mistenni japprova it-test fil-4 ta' april bat il-komitat ejkon jiġi konsidrat mill-ġdid skont ir-regola 70 eh, biex bekk jiġi prezentat fuq il-mejda fil-plenarja fit-2 ta' april. Tajjeb hekk? So, that way, now we come... Tini plenarja ta' april. Issa niġu għal punt numru 4 fuq qed nitkellmu fuq eh, regoli u waqfet il-Presidenta. Oh, I have to start with something else. Ah, ikolli nibda b'xi ħaġa oħra, skużawni għax dawra fidejn jinbidlu, qed nitkellmu fuq il-konsultazzjoni mill-ġdid tal-Kumitat fuq l-artiklu 70 tar-regoli ta' proċedura is-Sinjura Ferrera mhix qed tismani imma eh, mhix edows is-Sinjura Corin u hemm ir-rapport ix-shadow rapporters l-oħra. Intom tafu il-ftehim politiku wasalna liħ fil-snin fil-sijad bikrin tal-20 ta' marzu sitta kienem diversi sijat u ftemna li il sessjoni ta' eżekuzzjoni tal-bord se tieħu fidea il-każijiet kollha sakemm ma jkunx hemm użu apposta tal-font u maftemu illi proċess ta' teħid ta' deċiżjoni hija simplifikata biex bekk deċiżjoni dwar iskema ta' riżoluzzjonijiet tkun effettivament meħuda fi żmien will be involved only at the min ġimgħa. Dawn isiru biss kont biex jiġu verifikati il-kriterji ta' interess tal-pubbliku jew biex intejbu użu iktar jew inqas minnu għall-Kummissjoni huma qablu li kapaċità tal-fond tiġi mtejba u għet jiftemu koll il-perjodu għal dal-mutwalizzazzjoni u l pejjina għal-fond ikkun imqassar minn tminja jitnaqqas minn 10 għal 8 minn 10 għal 8 snin f'dak li għandu xaqsam ma' mutualizzazzjoni li jibda b-40% fl-ewwel sena u 20% it-tlittini sena. <clears throat> u da trialogu ġi segwit minn se, trialogu segwitu fl-24 ta' marzu dwar kwistjonijiet pendenti, kwistjonijiet politiċi pendenti u għat trialgu tekniku tal-25 ta' marzu u l l-ittra tal-koriper irċivejnija fit-28 ta' marzu u ġiet imqasma lill-membri tal-ikon dakinhar stess. Issa l-Komitat se jiġi konsultat mill-ġdid ta' bażi ta' dan bit-test li ftemna u mal-Kunsil li jiġi prezentat fil-plenarja l-4 ta' april u jiġi votat fil-plenarja fit-tieni sessjoni ta' april. Flimkien ma' DGS u li jar DGS u li jardi nixbdu l-attenzjoni tal-membri illi il-test li ħajġi prezentat għal votazzjoni għadu u għat-test mux finalizzat għat li tiġi rivedut mill-lingwisti legali kemm il-parlament u l-kunsill. Din hija proċedura li ħassir sa nofs Mejju meta l-membri mbagħad jerġgħu jiġu konsultati mill-ġdid permezz ta' proċedura bil-miktub dwar li kim sejħa korriġendum. Il-korriġendum se tiġi jiġi mħabbar fil-plenarja eh, fit-tieni sessjoni ta' Lulju u di taddi sa' ma jkunx hemm oġġezzjoni sa' 24 sija qabel ma jiġi adottat it-test u l-firma tar-regolament is-segwi jew f'Lulju jew Settembru u t-test mbagħad jiġi pubblikat fil-ġurnal uffiċjali wara l-firma. Issa nixtieq nagħmel nikkonsulta mġdiet il kumitat taħt l-artiklu 70 x'inhi l-opinjoni tagħkom taqblu ma dan irridu nieħdu vot, irridu nivvutaw jissa kemmem hemm ħadd li jixtieq intervjeni. Nuru nagħmlu l-vot blidejn. Mela, ikolli ngħid li hemm maġġoranza. Waħda kbira wkoll ikolli ngħid. Tajjeb wisq, mela allura il-rapporter jishtiq intervjeni, anzi tishtiq t-intervjeni Signora Ferrero. Motion. Uh, mir es darum, uh, dass... Uh, Motion. Dak li namħaseb fuq għal il-kontenut ta' dan il-pakket jinkludi wkoll il-fatt illi l-istennija tal-pagamenti huwa imnizzel f'regolament tal-Kunsill. Qed nifhem sew bidoħulen, eh, di, Tista' tirrepeti kjoġbok. Beiträge. Mela l-mistoqsija kienet jekk il-kontribuzzjonijiet tal-banek individwali żgħar jew kbar dawn huma koperti minn eh, verifika tar riskju u għandhom eh, u daw qegħdin fir-regolament tal-Kunsill. Did you get it? Fimtuni issa. Taf xi ħaġiżjed fuq din Jina di fimt, fimt tal-mistoqsija. Nistan wieġeb bil-Ġermaniż iva, il-Kunsill jiddeċiedi wara dan, imma aħna negozjat, id-negozjajna flimkien u riżultat kien li għanna mill-Kummissjoni kellna ftejim li għad delegat fl-implementazzjoni tal-qafas tal, tal, tal, irrid isir b'mod biex il-Parlament ikollu opportunità biex ħares lejn l-att delegati u jekk tridu eh, nużaw il-kelma jieħdu ostaċ. Regolament jekk regolament tal-Kunsill ma joġobniex. Issa, qed nitkellmu fuq 55 biljun euro li jkunu allokati għal gruppi differenti u aħna bħala it-tim tar-rapportez ma ma jammilix possibbli għal regolament tal-Kunsill għax dan jiet fil-pakkett ta' atti delegati u nistgħu u skrut xidmit ta' skrutinju huwa importanti li dan il-kumitat għat-terminu ta' uffiċju li ġej jassigura li nieħdu bis-serjetà dan il-pakkett ta' skrutinju illa li fl-axħar tal-ġurnata il-flus tan, il-flus tal-poplu jkunu edin eh, iżommu sħiħ il-banek sħaħ. Irridu nittamaw li dan ma jisseħx f'Lulju għax allura ikonna bis xarejn rridu niġu f'Settembru għax verament ma nkunix f'pożizzjoni ngħidu xejn għax l-atti delegati hija pjuttost eh, setup istramba ħafna anka fil-kumitati l-oħra rridu nassiguraw ruħna illi id-deċiżjoni ma l-atti delegati aħna f f'Settembru. Mela, kien hemm fil-fatt proposti Eh, wara dak li ġara fil-konferenza tal-koordinaturi. Jina minix parti minn dak il-grupp, għallura ma nafxet iġi. Issu l-angal darboħra. Mela, jien naħseb il-regolament tal-Kunsill huwa korrett, kontrarju għal sul Gigold, it-tieni. It-tieni jiena naħseb illi il-Kunsill jisib eh, approċ bazat fuq eh, ir-riskju un nittamal dan huwa il-kas imma jidher li jintom taqblu fu tajtu fuq għal dan allura ejja naraw xaj jiġri u nittamaw li l-Parlament ikollu żmien biżejjed meta naraw qatt delegat ma nkunux għar minn dak li diġa deċidejna fir dan il-kunsil u trialogu għax hemm dak ir-riskju. Il-kellim li jmiss. il kellima li jmiss. Grazzi ħafna tal-li semmejt dan daw it-tlet biċċiet ta' leġislazzjoni li ħan nivutaw fuqhom flimkien, id-DGS, l-IRD e u l-SRM. U ovvjament fuq il-kwistjoni dwar kif istituzzjoni differenti se jikkontribwixxu kien importanti ħafna s-sullank dwar is-suq uniku għadu rispettat u għabix nitkellem għal rekord, sinjura ċer, ikun importanti u importanti ħafna li nżidu ma dak li jiftenna fuq u memm ukoll il-ftehim intergovernattiv li jitkellem fuq affarijiet oħra fuq fuq kif għandhom jiġu trattati l-istati membri li mhumiex parteċipanti. Grazzi ħafna. Sis fek, kom bu lavi propozi. Iva, namlu kif tissuġġerixxi. Il-Signora Ferrero, skużani. Grazzi ħafna, Signora President. Niskuża ruħi għaxina ma fimċ dak li jint għalmi kollega tagħna, imma grazzi tal-li wieġibtu din mistoqsija. Nixtieq nieħu opportunità biex nirringrazzjakom il-koll għal kooperazzjoni serja u leali li jina gawdejt mill kollegi kollha. Grazzi ħafna li xedow rapportez mod speċjali u Juntament kon jes xaċtu. Ixtiq nisħa illi fl-imkien mal-atti delegati irridu insaqsu l-Parlament Ewropew li jmess biex inkunu b'attenzjoni kbira il-proċess ta' ratifika dwar il-ftejim intergovernattiv minnaħa tal-Istati membri ġi mitlub eh, rapport kull xar, iġifiri autorità li tista eh, tkun tista tippreżenta dan immedjatament u dan l-argonu sa minn Lulju 2015 tagħmel rapporti kull xar dwar l-akkumpanjament ta' dan il-proċess ta' ratifika. Proċess ta' ratifika li essenzjalment hija biex aħna impoġġu fil-fatt din is-sistema u biex bekk bat jista' jidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' jannar 2016 din tkun speċi ta' eredità li tgħaddi minn dan il-kumitat għal kumitat li jmiss biex bekk inkunu viċin ta' dan il-proċess għal biex biex nevitaw nuqqas ta' ratifika f'dak li għandu xaqsam biex aħna npoġġu fil-prattika dak kollu li kien ġie eh, miftijem ġifiri dikjarazzjoni mill-Kunsill illi tajt illi l-Kunsill jagħmel l-almu tiegħu biex niffaċilitaw din ir-ratifika. Nixtieq ukoll ngħid illi kemm fil-konsiderazzjoni tal-artikolu aħna konna jedna kemm il-bord kif koll l-istati membri li jipparteċipaw jagħmlu l-almu tagħhom bilan il joħolqu linja ta' kreditu sa mill-bidu tal-funzjonament ta' dan il-fond. Din hija wkoll eredità li aħna ħanħallu għal-kumitat li jmiss illi ħajkompli jakkompanja dan il-proċess u jinsisti fuq il-fatt li dak li ma sar dak li ġi mwiet eh, politikament isir realtà peress li dan din il-linja ta' kreditu hija fundamentali fil-pożizzjoni tal-Parlament fuq il-bażi tal-lealtà u l-kooperazzjoni tajba fost l-istituzzjonijiet ah, aħna konna aċċettajna dan il-aċċettajna dan il-ftehim kull ma nistgħu nagħmlu huwa li nittamaw li daw kollha li qegħdin jieħdu din daw l-affarijiet għal qudiem ikun jistgħu jaċċettaw, ikun jistgħu jkomplu jaħdu fuq dak li ħallejna. Kellim ieħor, paċenzja ftit ieħor fuq dan il-fajl importanti, nixtieq nirringrazzja lil Eliza l-kollegi u grazzi illa li bħala tim tajjeb konna nistgħu naslu għal dan ir-riżultati storiċi u nifinalizzaw din il da bankarja qabel elezzjonijiet. Nixtieq nirringrazzja lill-kollegi tiegħi għax id-dedikajna ħafna ħin bil-lejlu binar għat-trialog nixtieq nirringrazzja lis-segretarjat tal-ikon il-Kler u l-assistenti tagħna stess għamilna biċċa xogħol tajba eh, fi trialogi addizzjonali tekniċi għax kellna noħorġ kena nsibu soluzzjoniet fuq kwistjonijiet tekniċi grazzi għall appoġġ tagħhom li aħna konna li aħna konna nistaw, aħna konna kapaċi li naslu għal dawn il-ftejmit il-personal kollu nkarigat eh, għamil bieċa xol tajba ħafna. Grazzi ħafna. Jor illustrazzjon ke ġe lu. Grazzi, nistanajdilkom illi laqwa eżempju li rajt għal dak li għandu xaqsam l-importanza tal-Parlament kien illi fl-erba u nosta fil-lodu għet jistaj ċempel il-Sir Schäuble biex jaċċerta ruħu illi jaqbel ma l-pakket, ma nafx kien xil-kas, pero ek rajtin. U l-rabdana kollu moħna naħseb illi miexin fi direzzjoni tajba. Moskovici u koliva. Iva. l onrevoli Gigold. Signora Luling, issa riqsin lejn dibattitu dwar dan il-punt jina xtaqt nsemmi dan li ġej. Grazzi lill kollegi kollha, inkluż il-personal. Kienet esperjenza tas sew Ewropea din. Konna situazzjoni speċjali u kolla li xkontlunu kuraġel li stajt negozji kustjonijiet importanti u allura eh, jinissa najt li ġejt trattat tajjeb ħafna minn tal-inqas normalment Issa, li l-min dana kollu fuq il-sustanza issa, naħseb li kienem moviment ċaqli importanti u tajna valur mizjut pala parlament. Il-proposta jew il rizultat ħari eh, kien aħjar minn dak li xta joffrinna l-Kunsill minn is-sanqot nidħol fid-dettalji, però kien hemm kisbiet importanti u fil-fatt ma nafx Eh, minn ġim sejjaħ. Issu l riva kienu ċemplulu. Marċajni xil lista sur Moskovici kien hemm iktar però forsi korin taf dwarhom, però dan jurina wkoll il-ħidma tal-Kunsill. U dan huwa metodu ta' teħid ta' deċiżjoni illi eh, hemm id-dubji dwaru, ġifieri xi pajjiżi ċemplulhom oħrajn le. M'hemmx kriterji, juri Eh, kif id-demokrazija Ewropea qed tassew taħdem. Punt ieħor issa. Il-ftejm intergovernattiv huwa ta' problema għaliex għall-ewwel darba aċċettajna illi proċedura taħt kod deċiżjoni ikonna trattament illi jkun parti ta' afas intergovernattiv dana jfisser illi diffiċli li dana kollu jinbidel fil ġejjini dana eh, joħroġ minn dak li nistaw namlu taħt il-kodeċiżjoni naħseb bekk li, li din hija kwistjoni ta' prinċipju bekk irti konna diskussjoni ta' sew serja. Jekk aħniex aħna namlux namlu rikors għal din id-deċiżjoni fil-Qorti Ewropea. Għaliex dan jista' joħloq preċedent ta' kullu li ma joġobx il-Kunsill u li sib li huwa diffiċli li jiddeċidu magħna jagħmluh f'qafas intergovernattiv eh, parallel mal-teħid ta' deċiżjonijiet mod deċiżiv u allura ehm, jitilqu minn dak li seta' jsir taħt il-kappa tal-gaw deċiżjoni. Iżda eh, dan il-punt tant huwa importanti li niġu ġustifikati li niddeċidu dwaru, nivotaw dwaru, però l-aspett legali u ta' tejt ta' deċiżjonijiet eh, nistgħu ngħidu li dana kollu għan dubju serji dwaru. Grazzi ħafna l-kulħadd tajt il-President il-Kunsill Eh, iċċaqla mhux biżejjed fil-fema tiegħi. Kif jgħidu l-Ġermaniżi, il-politika hija l-arti tal-possibbli. Bekk naħseb illi probabbilment huwa aħjar illi nagħlqu kollox issa milli nħallu kollox pendenti għal leġislatura li jmiss. Bekk naħseb illi tassew ħattu eh, linja raġunata tassew ġifiri li nifqu issa. Għat irridu naraw jekk irridu namlu rikors lejn il-qorti tal-ġustizzja pala riżultat ta' tnaqqir eh, ta' setat tagħna pala parlament. Aħna kolleġislaturi wara kollox, però issa nħallu fidejn il-parlament li jmiss ma nistawx najdu li maħniġ pozizjoni jelli naħdmu fuq dan l-aspet għalli xaħna nġu minn pajjiżi differenti u ovvjament kullħat ikollu esperjenzi differenti. Mela, bekk nikkonkludu l-ewwel rapport u għandna tnejn oħra. Fejn neħtieġu wkoll nieħdu deċiżjoni. Rapport Schwab Honorable Schwab, tisma? Għalli xandi xinajdlek għawnek? Iva, il-rapport Schwab. It-tielet u l-axħar trilogu fuq dan il-fajl su Schwab. Għanna rapport. Il-trilogu sar fit-18 ta' marzu. Kien hemm ftehim fuq artiklu 6 Zveller ta' evidenza inkluż fil-fajl tal-Awtorità ta' Kompetizzjoni artiklu 9 l-effett ta' deċiżjonijiet nazzjonali u kapitlu 4 eh, mod sħiħ jiġifieri l overcharges Aħna rċevajna etra minn Koreper li tikkonferma li l-Konsil japprova l-pozizjoni tal-Parlament jekk il-Parlament jadotta il-test kif ġi eh, maqbul iżda kien hemm xi żbalji eh, fit-test maqbul tal-Kunsill ġifiri fil-dokument tarba kolonja, l-ura l-Konsil ħareġ korrigendum u litra tal-Koreper u l-korrigendum tqasmu lilkom il-koll. Allura, il-konsultazzjoni mill-ġdid kun ibbażata fuq it-test li ġi maqbul u li jaqbel mal-lingwaċ tal-ittra tal-Koreper flimkien mal-Korrigendum. U l-Kumitat jerġa' jiġi konsultat dwar it-test illum qabel il-vota tal-plenarja tat-tieni sessjoni tal-plenarja ta' April fi Strasburgu u skont artiklu 70 tar-regoli ta' proċedura din il-konsultazzjoni mill-ġdid eh, trid issir votazzjoni Grazzi, Signora President. Ma tantx għandna kollegi prezenti, ma nafx jekk nistgħux nivvotaw. Għanna ħafna xogħol li jrid isir f'dan ix-xahar ta' qudiemna u dana kollu għandu implikazzjonijiet tal proċeduri li segwejna pala komitat. Jina niftakar li Sir Lenners Langer Sir Goebbels ħasbu koll jekk għannix nitlu għattini qari formali fil rigward ta' dan il-fajl u jiena naħseb illi meta nqisu l-punt issa fej wasanna irrid nexxinna niksbu riżultat eh, tajjeb, però President nitolbok illi forsi tieħu nota illi fil-Parlament li jmiss irridu nżommu aħjar mal-proċeduri li normalment japplikaw għal-Parlament anki f'dan il-Kumitat għaliex naħseb li għata sew diffiċli illi f'dan il-qafas ta' żmien eh, li kien qasir ħafna u anki bil-pressjoni mill-Kummissjoni tal-Kunsill li naslu għal-konklużjoni u li naslu għal-konklużjoni eh, f'taqstant qasir żmien. Però eh, madana kollu, Signor President, eh, ksibna ftajim tajjeb u ringrazzja li shadows kollha illi enuni biex naslu għal dan il-ftajim. kellim li miss, mistoqsija ta' natura iktar ġenerali, ed najdu konsultazzjoni pal punta qabel, għalfejn ma najdu xawnek votazzjoni, jalla rridu nivvotaw. Mod ġenerali tajt il presidenti rridu naraw jekk għax aħnista nivvotaw jew le. Għawnek nirreferu għal konsultazzjoni mill-ġdid. Iva jgħid il-kellim, jimma ma ktibċek, pero dan huwa l-puntijaj. Jekk aħna ma jkonniex il-żmien biex naħdmu kif suppost, allura ma ikunu sorpriżi bir Le tajt il-President kollox taħt kontroll li d-deċidu l-lum huwa li naqblu illi ir-riżultat nistgħu nivvotaw dwaru fil-plenarja dak li se nagħmlu llum biss. Mhux se nirreferu kollox lill-Parlament Issu sur Schwab wassal għal riżultat aċċettabbli ta' trilogo eh, sur Gabel se jogħġbok. Signora President, ċertament ir-riżultat kien aċċettabbli, però ħadd ma jaf eh, dan ir-riżultat x'kien. Ma nafx sejt il-President. Marridux rridux fuq xejn xejn aktar. Sur xwaq bimti taf imma x'kien ir-riżultat? Fil-fatt minn għalija jiena qrajtu r-riżultat. Jekk tixtiequ nistgħu nivvutaw nhar it-tnejn. Nistgħu nagħmlu hekk? Tajib, is-segretarjat jħossib kollox tirċivu t-test u mbagħad nivvutaw nhar it-tnejn ċertament ma rridux nitfaw dubju fuq ir-riżultati, irridu nadataw kollox fi Strasburgu. Nkellim. Pero dan m'għandux jaqsam ma' traduzzjonijiet jew nuqqas ta' sottomissjoni ta' dokumenti jew nuqqas ta' pjanar. Il-President, kien hemm żbalji fit-test Kien hemm eh, żbalji u dawk li żbalji tneħħew. Dawn l-affarijiet jiġru Iva, badna naqra bidejna marbutin, u għallura s nħaffu. Il-kellim. Jekk irridu nġibu ruħna b'mod serju, rridu nirrispettaw ir-regoli. Mela, President, nivvotaw nhar it-tnejn. Issa għanna l-punt Hanne Martin li mhux prezenti statistiċi tal-kommerċ. Kellim, xtaqt najt illi importanti konna segwitu bħal punta qabel. Ma naħrax għalfejn hawnhekk għandna jkollna approċ differenti. Wara kollox għandna test Din hija konsultazzjoni mill-ġdid u allura li qegħdin nagħmlu hawnhekk huwa naqblu illi se nibatu kollha il-plenarja skont il-mandat tal-komitat ġbir il-ftejn li nkunu l ħana U dawk li parteċipaw f'din il-proċedura eh, dawn eh, importanti li jkunu l-istess informazzjoni bħalma kienna fil kasta qabel ma narax għalfejn nħaltu l-affarijiet, pero bażikament din hija s-sitwazzjoni. Naħseb li l-affarijiet huma eżattament l-istess bħal fil-każ ta' qabel. Also, da möchte ich dem hochgeschätzten Kollegen widersprechen, weil wir über den Ferreira-Bericht haben wir... Kellim iħor, ma naqbilx ma l-onorevoli kollega dwar il-rapport Ferreira kenna sessjoni plenarja stqarrija presidenzjali, ħafna momenti ta' smieħ u konna nafu sejġi deċiż. Issa, fil-kas ta' żewġ rapporti hawnhekk, għandna sitwazzjoni differenti. Wurde Ihnen zugestellt, vielleicht haben Sie es nicht gelesen. Äh, Jiena naħseb illi kellek kopja, pero forsi ma qrajtx il-kopja. Naħseb stajna nivvutaw kien ikun aħjar eh, li nivvutaw, pero dana ma jbiddel xejn u naħseb li mannix għalfejn noqodu niffittaw iż-żejjed, pero jekk tixtiequ li nivvutaw it-tnejn, nivvutaw it-tnejn, pero stajna votajna l-lum. Ek kif għamilna bil-rapport Ferrera anki kon għamlu bil-rapport xwab għamilna fil-rapport Ferreira. Pero forsi jista' jkollna votazzjoni biex naraw jekk għandniex maġġoranza fil-kumitat. Mela, ejja naraw l-affarijiet kif huma. Min jaqbel? Għanna maġġoranza mux kuk nobsajna mieħat Votazzjoni. Ħanara naqra kawx maġġoranza. Inti rċevejtu għandek il-lingwaċ tal-koreper, irċevejtu dan, il-segretarjat, għaluli, għacċertawni l rċevejtu kopja, il-lum jidirli, għale, il-bira, il-bira. Il-test tal-koreper, fl-imkien mal-korregendum, intbat l-membri ta' dan il-komitat. U dana qed jgħidu li sar il-biraħ. Ara, man nix għalfin għoddu nifitta għek. Għanna maġġoranza namlu ma' xwab palma minna ma' Ferrera. U Iva. Is-Sur Schwab. Inhaltlich keinen Zweifel daran gibt. Signora President, ma għandi lebda dubju illi dan il-komitat u fil-fat dan il-parlament se vota eh, favur il-rizultat ta' trilogu. Allora, memx għalfejn uqoddu nifittaw fuq il-proċedura, iżda dana kollu jurina tendenza li għanna li nivvotaw anki meta daw ma jitħabrux fuq l-agenda. Is-sur Langen għandu raġun ma naħsibx illi għanna l-fejn noqodu neżagġeraw l-affarijiet, iżda naħseb illi ta' min juhu nota ta' din il-ħaġa għalġejjien il-Komitat ħa nota ta' sustanza sur Sanchez Presedo għamel il-punt iżda naħseb il-kwistjoni proċedurali hija tali illi m'għandniex nerġgħu eh, naqgħu fiha din in-nassa fil-ġejjieni. Grazzi. Tajjeb, bil-lingwa tiegħi tal-Lussemburgu għandna dioma, għandna qawl kif ngħidu dal-affarijiet. Iddeċidejna li kollox miexi ħarir, kollox għaddej tajjeb, nistgħu nibqa' għaddejjin bir-rapport ġvab u nittamaw ma nafx eżattament minn ħajkun minn ħajkollu tmun fidej fuq dan ir-rapport fil-kumitat li jmiss imma rridu aġir u għandament differenti. Issa rapport li jmiss, rapport Hans Peter Martin, li huwa konsultazzjoni mill-ġdid għal darboħra ta' l-artikolu 70 ta' regoli ta' proċedura l-istess bħal l-oħrajn. Wek għanna riżultat ta' trialogu, s-sur Hans Peter Martin mhux imma nistaqsi tollikom tollu idejkom biex bekk nibatu dan ir-riżultat lill-plenarja. L-istess ħaġa pal qabel. Taqblu? Tajja pwis. Proset. Grazzi ħafna. Ippermetti li ngħid President li din l-istess ħaġa bħal rapport ta' qabel. Il-votajna jew le, nixtieq nkun naf eżattament x'inhi s-sitwazzjoni tal-vota hawnhekk. Irrid nkun naf eżattament fejn ninsabu fuq dan il-punt. Nishtiq nkun naf jekk Ivvotajniex jew le? Il-rapport, il-President. Iva, it-tlet rapporti ser nivvotaw għalihom fil-plenarja. Imma kull ma rrid nagħmel huwa li nivvotaw hawnhekk fuq il-konsultazzjoni mill-ġdid. Dak kollox. Xi punti oħra taħt Le, Tajjeb, il għalimis, li jmiss ser isseħ nhar it-tnejn 7 ta' April 2014 mitli ta' ta' wara nar sas-6 u nofs. Grazzi ħafna lil kulħadd u il lejla tajba.